Uh, so good morning everybody. I think um, I'm just going to make... Lodwa tajba l-kulħat, sanamel ħantikom uh, labarit tal-ftuħ, għet nistennew li tasal il-rapporter. Nistennewa sabiex niddiskutu li industri l-azzjoni tal-Europa biex jiġu promossi l-Komitat u Sostenibilita. Nibda l-laqa għal kwoskom, foskom ma ħafna wis nis saw ġew illum għanna kamra kbira ta' sekk illum minħabba li għanna smiħ importanti li morna f'sinar. Fu servizzi tassu intern, ma' s-senjura Korazza Bilt, dwar is-situazzjoni attwali fis intern palissa. U kif dire direttiva dwar is-servizzi hija effettiva kif qed taħdem u l-kontribuzzjoni tagħha kabir. Dawn il-punti nittama illi ħeġġukom sabiex tattendu l lumra għal nofsinhar nilqa bħas soltu l-kull minn hemm segwina permezz tal-internet. U għandna newsletter ta' kull xar. Jekk għadkom marċevejtu xkopja fil-mailbox tagħkom għandkom indirizz tal-email fuq wara u nistaw tistaw iżidu simkom mal-elfejruħ li ġa għaw jirċivuha dal-ħodu kelli laqa mal-tim tal-komunikazzjoni mal fil-parlament u għanna xie idejat marbuta ma kif intejbu l-affarijiet. U kol forsi nużaw il-LinkedIn, xie tib ta' netwerk professjonali għal ċertu attivitajiet B2B. L-ewennet, xtaqt mod formali nidotta l-agenda, l-Onorevoli Kreuzman u l-Onorevoli Rula għadin il-bot ħafna minni, għetnin nota, għadin mifruxin mux ħazin dil-kamra. Nimmaġina l-agenda nistaw nadotta u xe kiva, grazzi ħafna. Sen għamlu fil-jumej li ġejjin għanna xol intensiv għada ser niftħu diskussjonijiet dwar rapport importanti fuq il-kimiċi u koll deċizjonijiet dwar proċeduri fuq dossier leġislattivi li palissa nixin fis sistema fuq il-kodiċi ta' dwana u xiri pubbliku u koll votazzjoni fuq il-settur tal-posta fl-10 u kwart. Is-Sur Michel Barnier se jizurna sabiex niddiskutu l-pjanijiet tiegħu għal l-aħar sena ta' xor parlamentari qabel elezzjoniet nittama li tattendu għall-sessjoni. Imbagħad għandna wkoll diskussjoni li ħatmexxi is-Sinjura Gebhardt ma' Sur Hans Peter Mayer fuq il-xogħol tal-Parlament u dak li jagħmel fuq valzun ta' impatt fuq il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-bejħ. Imbagħad nibdew diskussjoni fuq inizjattivi importanti wara nofsinhar. Nibdilkom attenzjoni għal kwistjoni tal-identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċarja transazzjoni elettroniċi fis suq intern. Iġifieri għandna aġenda minn bjada zbajda nistgħu nek nalaq l-avviżi tal-President jekk mawx iktar kommenti mill-kollegi nil l-rapporter Sinira Gebhardt u nistaw minnu fih niddiskutu l-opinjoni tagħha risposta tal komunikazzjoni tal komunikazzjoni fuq riindustrializzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibilità. Suġġett tal-qarna ħafna nkaf dan il-komitat. Dal-waqt nagħti il-kelma l sinjor Gebhardt, is-Sur Ġfab se jitkellem fisser mis-Sinjor u is-Sur Kreisman se jitkellem fisser missur Katza Markakis. Il-Signora e, Rula u koll, edawnek? Jina għan nitkellem fissam il-grupp tijaj. U kull min jishtiq jati l-opinjoni tijaw jistajmel dan u koll minn ma naħluk tal ħin nistieden nisnra għabħar tabbir sabiex li prezenta l-opinjoni taħħa. Grazzi ħafna, Sur President. għal-kem ħafna xedu rapporters niqsa xorta wahda ħirqana li nibda dan id-dibattitu. Il-proposta tal-Kommissjoni ħaġa li nappoġġaw. L-esperjenza tiegħi waqt il-kriżi ekonomika kienet illi din hija kriżi li għadna dejn minna, l-ekonomija f'ħafna partijiet tal-Unjoni Ewropea mhix qiegħda situazzjoni illi nixtiequ. fl-Unjoni Ewropea suppost adottajna politika ekonomika differenti qabel il-kriżi u li kieku minna dan konna nispiċċaw situazzjoni aħjar mill dik li ninsabu fija. L-ekonomiji illi l-iktar kienu konċentrati fuq is-servizzi kienu dawk li batew l-aktar fil-kriżi Għal daqstant, l-inizjattiva tal-Kommissjoni hija ħaġa li napoġġaw kif għadna. U naħseb ukoll illi għandha tkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni politika tagħna. Industrija proattiva, politika proattiva li tintegra oqsma differenti hija ħaġa bżonn juża ħafna. Politika industrijali mhijiex biss politika ekonomika jew politika fiskali, hija wkoll soċjali u ambjentali. U dan ifisser illi għanna bżon approċ globali, approċ ġenerali lejn il-politika tagħna. Musser noqgħod nirripeti xem fis-sitt punti illi ressaqtina sitt suġġerimenti li x-kollegi jistgħu jaqrawhom li ma' informazzjoni sibu anka l-internet billi kont ristretta fuq eh, kem nista nikteb nħan nitkellem fuq dak li ma nizzilx fil-fatt, nitkellem ukoll dwar xi emendi. Jidirli illi il-Kommissjoni għandha tressa politika industrijali għaliex it-temi ġenerali tal-proposta mill-Kummissjoni jissuġġerixxu li dak li qed nagħmlu huwa pjan ekonomiku, huwa pjanar ekonomiku għaliex għandna qsma differenti tal-ekonomija illi jitolbu appoġġ partikolari, però jiena m'iniex persważa illi dan huwa l-mod kif niproċedu fil-politika industrijali għaliex f'pajjiżi bħal dawk tagħna fejn nikkompetu maċ-Ċina ma' pajjiżi Azjatiċi. Irrid ikonna teknoloġija li tkun iktar waħda innovattiva, rridu nsibu spazju li għad it-teknoloġija. Innovazzjoni u kreattività huma żewġ punti li għandna nisqu fuqhom, imma l-problema hi li ma nafux li ma innovazzjonijiet kreattivi se jitfaċċaw għada pitada u għal daqstant u diffiċli meta niprofaw impoġġu bil-qeda l-lum u nidentifikaw x'se jkun ta' suċċess għada pitada. Jina nixtieq li nis u aktar fuq innovazzjoni, fuq riċerka, fuq taħriġ u aġġornar fl-universitajiet, preċiżament sabiex nkunu qoddim net fir-riċerka U hawnhekk għandna possibiltajiet għal ġejjieni, ma nix nippruvaw nistabilixxu ekonomija ġdida billi nidentifikaw se jkun ta' suċċess għada pitada, dan din ħaġa impossibbli ovvjament. Imbagħad hemm punt ieħor importanti. Kont qiegħda nsegwi b'attenzjoni kbira dak li qal Barack Obama fil-diskors introduttiv tiegħu wara il-ħatra u għamel offerta l-Unjoni Ewropea offer li offerta għanna aħna għanna nikkonsidraw bis-serjetà. Huwa qal żewġ affarijiet li naħseb li kienu importanti ħafna għal eh, fl-ambitu tal-politika industrijali. huwa għajjem anzi żied il-paga minimal 9 dollari u qed jgħid illi il-domanda interna tista' tikber sabiex il-prodotti illi jiġu prodotti fuq livell nazzjonali kun hemm domanda li u muwabat sinjal b'saħħtu fuq l industrializzazzjoni permezz ta' ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u jekk dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles ma' l-Istati Uniti jiġi negozjat, dan ikun importanti ħafna li jina pala Parlament Ewropew. Dan il-ftajim ikun qed isegwi n-negozjati u għanna najdu li ma tip ta' ftejim nixtiequ xinu ma l kondizjoniet bażiċi x'għandhom ikunu l kondizjoniet bażiċi li ma rottandom jieħdu n-negozjati u din ħaġa li rapporti għaj għandu jgħid tal-kem sissa ma kontx pożizzjoni li ngħidu dan u dan minħabba li meta kont qed nfassal la bozzi għaj Barack Obama kien għadu ma mmilx id-diskors tiegħu. Madana kollu punt importanti ħafna illi għanna nżiduħ. Punt ieħor illi irridu ninkludu possibilment l-iktar punt diffiċli fil-fatt u li għanna jkonna ormanizzazzjoni tal tal corporate tax u l-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli kompetizzjoni ħażina bejn l-istati membri. fejn kumpaniji qed jiġu mħeġġa illi jitlu f'dik tip ta' kompetizzjoni bejn l-istati membri. U xi fisser dan ifisser illi xogħlijiet jintilfu fi stat membru u jitfaċċaw fi stat membru ieħor u dan mhuwiex ġust għanna jkonna l-iktar qafas b'saħħtu possibbli għan negozji sabiex nispiċċa b'kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji. U mhux kompetizzjoni ġusta bejn stati membri. Jina naf kemm dal-punt huwa delikat ma dan kollu nħossni obbligata illi nsemmi hawnhekk. Rajna wkoll illi din il-kompetizzjoni bejn Eh, postijiet differenti minħabba din it-taxxa waslet lil ċipru lil irlanda f'ekonomija ikkonċetata wis fuq is-servizzi u dan għaspejjeż ta' industrija produttiva. Ma nafx għalfej senjur ħad li tazza imma insomma. Rridu nizguraw illi konna situazzjoni aħjar jew għalmenu għanna nitkellmu dwar dan nixtieq xi ftit tek Etta t-saġet l-ura mimlija kafe, t terit. Pero insomma, nasib nistani għafawnek. Hemm ukoll xi żewġ punti oħra li jistgħu jiddaħlu fid-dibattitu, però d-dibattitu irrid jissokta minnu fih ma rridx naħli aktar ħin. l president se jistaqsini dwar dan ippermettu li ngħidilkom xi ftit x'inhuma l-iskadenzi pjanati. L-iskadenza l-emendi hija 26 ta' frar f'nofsinhar. Imbagħad se jkollna studju tal-emendi fl-20 ta' Marzu, votazzjoni fimko fl-24 ta' April u fitre fix-xar ta' Mejju. Għal daqstant naħseb li nistgħu naħdmu b'mod pjuttost rilassat u ovvjament qed nistenna bil ħer l-kontribuzzjoni ta' Shadow Rapporters kif ukoll għad dibattitu fost il-gruppi. Grazzi. Well, thank you very much indeed. Se ħafna għal prezentazzjoni ċara għanna materjal ġdijt il fuq żgur nistaw naħdmu u koll li semmejt id-diskors ta' President Obama, speċjalment l-FTA. Jiena fil-fatt ġejt mistieden illi ninaqat flaqa ta' dialogu leġislattiv transatlantiku, eh, steering group dan ir-rigward, tiklu twil ħafna, steering groups involuti huma għandhom x'jaqsmu ma' politika industrijali u non-tariff barriers u għadhom il-fat ma' delegazzjoni amerikana dwar dan. Nittama li nistaw niddiskutu kol meta konna laqta koordinaturi kif aħna ser nitlu f'dan l-impenna li ġdal komitat għandu kontribuzzjoni qawwi xjati f'dan l-ambitu minħabba kemm ġa indirizzajna dal-punt. Forsi nkoll inkludu dan fil-rizoluzzjoni. Mela, tajjeb. L-Onorevoli Ġvab. Fisam il-PPE. Grazie ħafna, Sur President. Jina qed nirrappreżenta lis sinjura Komi illi sfortunatament ma setax eh, tkun hawnhekk inqabdet l-Italja minħabba avveniment importanti u appuntu għalt li biex nitkellem dwar dan il-punt. Fuq il-kontenut prinċipali għal dak li għan dak li xaqsam xanna f'dan nabbozz, naħseb nistaw naqblu bisħiħ fuq punt erba' il-kwistjoni i illi Il-rapporter edda tissuġġerixxi illi l-paga minima inħarsu liha bħala aspett importanti tal-politika industriali Ewropea. Anka jekk il-maġġoranza ta' dan il-komitat jaqbel ma dan itre aktar ximur kontra illi noqogħdu nitlu l fl-alqa biex ngħidu hekk u nieħdu punti li għandhom x'jaqsmu aktar mal-kumitat tagħhom biex naraw valur miżjud ukoll punti illi saħħu il-suq għal-prodotti fis-suq eh, uniku għaliex prodotti illi huma prodotti b'mod eċċellenti fl-Unjoni Ewropea iridu jinbijaw fl-Unjoni Ewropea wkoll qed infittxu roadmap sabiex ikonna riform tal-politika industrijali u prodotti industrijali u dan hu punt importanti li ninkludu għal din ir-raġuni suq għal farmaceutiċi hija ħaġa importanti ħafna, ħaġa li ma ġietx indirizzata mill-kummissarja hawnhekk fil-politika industrijali. Anka settur ta' difiża li fil-bidu tal- leġislatura fil-fatt kellimna dwar dan diversi drabi u finalment dal-kontest hemm bżonn naħsbu nirriflettu fuq għannix eh, nitkelmu fuq eh, refusals fuq ċertu aspetti li għandhom xaqsmu ma rikonoxxement reċiproku fuq il-kwalità ta' ċertu prodotti industrijali. Mod ġenerali il-PPE jista' jkun sodisfatt dal-abbozz sodisfatti bil-politika ta' riindustrializzazzjoni Ovvjament dan ġa semma s-servizz tal-settur tas-servizzi waħdu mhux se joħroġna mill-kriżi fuq medda twila ta' żmien fuq suq globali dan mhux se jkun biżejjed sermi ta' kompetizzjoni. Rridu niżguraw li l-politika industrijali Ewropea tkun mifrux aktar, għamżon għedu deċizjoni importanti għawnek, l-iktar deċizjoni importanti i li l-kondizjoniet għafas b'mod ġenerali għall-industrija fl-Europa eh, jitjibu jekk dawn ma jkunux pozizjoni tajba, pero hemm diversi oqsma fejn hemm kwistjoniet li jistaw jiġi indirizzati, kwistjoniet li ma għawx taħt kompetenza tagħna li għaw taħt ambjent, ħabublika pubblika, li nipromovu intrapriżi zaru medji, ħaġa li nistaw natu kontribut fuq għawnek ħafna minn dak li għanna fl-opinjoni U ma farit li nistaw napoġġaw ma s Sinjor Kob mi zgur ħatres sa' emin dejutni. Thank you very much, Mr. Hatsimakakis, so I welcome. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, auch ich möchte mich... Präsident. l-emis. jina u Nista' ngħid li jiena naqbel ma' Sinjor Gebhardt b'ħafna asma l-punt ta' Sur Schwab li jinkludi l-raba punt. U ħaġa li irridu nistudjaw irridu nindirizzaw eh, dan permezz tal-emendi l-produzzjoni industrijali Inti eh, tkellim darran mod tajjeb u anki surfat dan huwa xi ħaġa li qed tiddajjef ħafna mhux biss f'ħafna pajjiżi fil-qalba iżda anki ħaġa mifruxa fl-Ewropa qed tinfirex. Nistgħu naraw li anke fil-produzzjoni li tinkludi fuq skala żgħira din qed tiġi konċentrata fuq ehm, f'post li kull ma jmur qed isir iżar il-Finlandja tispiċċa wara anki minħabba il-issu ehm, waħdani għax id-dajje fil- dan il-qasam għalina fil rigward tal-politika industrijali f'pajjiżi periferali bħal eh, Portugal u Greċa u Ispanja. Ehm, Nasab li l-sistema eh, ġiet eh, frammentata u rridu naħsbu um, biex neġa maqfu fuq saqajja. U għanna naħsbu sew f'dan il-komitat biex insibu rimedju. L-ewwel net is-sistema tal- tal-kummerċ u tal-edukazzjoni dini ħaġa li irnexxinna nisportawa u kena suċċess speċjalment f'pajjiżi li qed jgħaddu minn kriżi dawk kien ġew esklużi minn dan. Uh, nies li jixtiequ jiksbu xi taħriġ u jkollhom ix-xogħol fl-istess waqt jew viċi versa xogħol f'kumpanija kbira u fl-istess waqt jiġu mħarġa rajna dan eh, per eżempju il-diplomas u ċertifikati, din is-sistema fl-Ewropa trid titjieb għax dan jkollu impatt fuq il-prodott, fuq il-kwalità tal-prodotti li qed nipproduċu għalhekk fil-Ġermanja. Aħna sejrin tajjeb fil-bilanċ tal-kummerċ tagħna għax napplikaw dan din is-sistema doppja u naraw li li fi Spanja għet jiprofaw jiddaħlu din sistema u koll. Għanna nħarsu lejn kif il-krollament ta' ċerti eh, sistemi nistaw nsibu rimedji permezz tal-sussidji mill-Unjoni Ewropea nix l-istess kondizjonijiet indaqs eh, fuq ma' differenti. ċerti stati membri għet eh, et isegu direzzjoni li fejmu mu miex et jgħatu sussidji, eh, rajna kapacità tal-assorbazzjoni, tal-koezjoni, tal-flejjes tal-koezjoni, dan mux um, ehm, kem nishtiqu nasbu li l-industrija trid teġa tkun fil-qċata ta' kif isiru l-affarijiet anki l-banek ta' l-izvilupp. Uh, eh, dawna jkunu um, utli jekk jkunu jek jekk ikonna banek Ewropej jew anki nazzjonali li jkunu attivi fejn ma jeżistux bħalissa per eżempju il-KFW il kfw tal ġermaniżi per eżempju jistgħu jgħinu f'pajjiżi oħra. U punt finali tiegħi kwistjoni antika li terġa' tidher ħlasijiet tard kumpaniji industrijali li ma jitħallsux jispiċċaw f'difkontajt serji, speċjalment jekk ikunu ta' daqs zaħir. Il-kultura Il-kultura tal-pagament tal lazijiet tard fl-Ewropa għadha għaddejja minkejja t-twissijiet tagħna u dina dan il-punt għandu jiddaħħal fl-opinjoni. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjura Rura. Nista' nitkellem fil-qosor? għax nasab li diġa għal dak li xtaqt najt, iżda s hemm punt wieħed jiena nisa naqbel eh, bisħiħ ma' Sinjura Gerbhardt mhuwiex possibbli li konna speċi ta' approċ ċentralizzat għal politika għal din il-politika industrializzata. Nasab li eh, fallet fuq il-livell nazzjonali u nasab naqbel li l-Europa għandha tħares iżjed lejn ir-riċerka u l-iżvilupp iżda dana kif se jorbot mal-fat illi illi għanna tnaqqis fil-budget u anki fil-pjanar fil-meta ta' żmien fil-medju. Jekk irridu nsibu dan il-flejs minn ximkien, irridu nsibu dan il-flus minn ximkien. U din hija ħaġa li għandna nsemmu wkoll. Apparti minn hekk nisa naqbel mal-kellim ta' qabli fil-gwar tal-taħriġ doppju, dan jkun utli, iżda fil-gwar tal-arfin reċiproku ta' diplomas akademiċi u ċertifikati jidher li l-Kummissjoni m'għandi strateġija dwar dan il-punt. Grazzi. Grazzi. Xi punti minn għandi, mbagħad sinjura, stati ħajna tista titkellem u naf li hemm kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu mill-kamra. Is-Sinjura Kamila Sans qiegħda. U jixtieq ikellimna fil-gwar tal-rol tiegħu bħala l-kompetitività eh, industrijali, jena smajtu fil-konferenzi qabel u nasab li dan huwa topic li għandu eh, kwestjoni li hija importanti, rol importanti ħafna. Jek inħarsu lejn dokument ta' kommissjoni dwar strumenti iżjed qawwi għal l-irkupru fl-Europa nasab li l li qed iħares lejn dan ir-rapport paradoskament hemm ħaġa naqra differenti f'dan ir-rapport ħaġa differenti mill-titlu. Jiena t-naħta fuq dan. Nasab li jkun utli, nasab li taqblu illi jek taqbel ma' din il proposta fija rakkomandazzjonijiet qawwin ħafna fil rigward tal-suq intern u s-suq wahdani. Jiena se nikota mill-rapport u essenzjali li jenneħu il- għanna jkonna għafas eh, stabli il-regoli tekniċi taħt leġislazzjoni nazjonali u dak kien l-ewwel punt li xtaqt insemmi fil-gwar tal-karatteristiku tal investimenti u l-enin jew anki l-manufatturata u l-eni. Se kollom bżonn il izmin biex id-daħlu iżjed tamir Issa huma dawn huma deċiżjonijiet kruċali finanzjarji kruċali għal kumpaniji u fil-fatt kien hemm diskussjonijiet diversi kummissjonijiet u diversi parlamenti u rridu naħsbu fil-gwad ta' meta ta' żmien fit-tul. Fil-gwad tal-politika tas-suq waħdini ġili ma naħsbux dwar dan il-kuntest in partikolari, dak kien il-punti għaj naħseb li għana nenfasizzaw għandi punti zet in ġenerali, nasab li l-bilanċ bejn l-ekonomiji differenti huwa importanti. Il-pajizi li kellhom eh, manufatturat wijin kienu sejrin aħjar pa' Ġermanja, per eżempju, jista għandi najt li f'pajizi għal kem aħna qed nissiltu biex konna tkabbir ekonomiku tajjeb, ħaġa tajba li kienet titwettaq fir-Renju Unit huwa li ksibna ammont ta' xogħol fil- fil-settur privat, fil-negozjati tal-produzzjoni, fejn ikollhom il-possibilità li jimpjegaw in-nies iżjed malajr. Fil-gwad tal-ħolqien tax-xogħol ġdid, il-possibilità li timpjega iżjed nies illi inħeġġuhom dan huwa importanti. Dawn huma l-puntijiet li kif intqal mill-kollega Andreas Schwab li huwa importanti għalina u għall-Kumitat tal-Impjeg jiena noqt lura milli nidħol fil-armonizzazzjoni tat-taxxa bħalissa għax naħseb li dak mhuwiex il-qasam tagħna. U ma naqbilx dwar l-armonizzazzjoni dwar il-taxxa fuq il-kumpaniji u frigward tal ma naqbilx ukoll frigward tat-taxxa dwar l-impjiegi għax hemm min eh, ehm, pajjiżi li għandhom taxxi għoljien frigward tal-min ħaddem. U dan jiskorġa ehm, dan huwa importanti biex indaħlu l-impjegi ta' kwalità għolja fil tul fil-kuntest tal-politika industrijali. Il-karatteristika tal-ekonomiji ta' suċċess huwa li aħna noħolqu xogħol bħal dan. Fil-kumpaniji ta' manufatturat aħna hawnhekk qed ngħid qed ngħidu illi illi il-produzzjoni qed tiżdied għax et nħarsu lejn modi iżet avvenzati tal-produzzjoni et naqsu il-problemi fissu il-ħiliet tal-impiegati huma iżjed għax qed inħarsu lejn il-proċess industrijali. U dan xifisser għall-impjegi, jgħet tħares lejn dawn il-negozji, ħafna minnhom qed isiru negozji ta' servizzi ukoll. Għax dan huwa parti mill-ħolqien tal-valur fil-gwalt tal-manufatturat. Nista' nagħtikom eżempju għax l-istatistiċi huma eh, disponibbli. Aero Engines għandha politika li jipproduċu prodotti komplessi u għalin ħafna. Il-Rolls Royce jiġġenera xi 40% tal-xogħol tal tiegħu bħala servizzi. Huma um, jipproduċu il-magni il iżda mbagħad uh, ibidluhom, iżommuhom, u dan huwa sors ta' negozju għalihom. U dan huwa element tal-ispejjeż frigward tal-motorcycles ukoll tal-, dan dana qed jiżdied u għalhekk hemm inċentiv kbir għal eh, produttur ta' prodott biex il-prodott isir eh, wieħed li tista' toqgħod fuq sempliċi li, tużaħ u bekk il-klijenti jkunu iżjed sodisfatti jkollhom iżjed kontroll fuq il-prodott. U l-istess japplika għall-applikazzjonijiet eh, kummerċali oħra bħal per eżempju fis-settur tal-heavy goods jew eh, tal-linja. Għanna nħarsu li dan il-bilanċ u fil-gwar tal-impiegi se naraw bidla fil-istrutturat tal-impiegi fil-kumpaniji industrijali. Il-punt li se nalaq bih huwa li aħna qed dwar l-ekonomija tal-SMEs u ġili nasab li definizjoni dwar xikun xikun nesemmi jista' jkun eh, eh, ta' problema kelli diskussjoni interessanti ħafna mal-Buro Malti u kena diskussjoni u kol fit-ċipru u kol dwar l-ekonomija emmek u dawn iż-żewġ ekonomiji jiddependu fuq l-SMEs kif intqal il-Malti, kumpanija li timpiega 250 persuna li tiġi klassifikata l-SMI hija waħda mill-ikbar ehm, negozji f'Malta u bekk għandna nħarsu lejn l-impenn fl-ekonomija, l-istrutturi differenti fl-ekonomiji bħal dawn. Fil-fatt hemm ħafna evidenza li teknoloġiji ġodda u l-iżviluppi bħal bħal eżempju il-software fil-sistemi ta' manufatturat, il-design, il id-disin jista' jsir kullimkien u bekk naħseb li n-networks li jiet isiru fil- f'dawn il-negozji, dan il-kummerċ huma parti mill-katina tal-provvista. Il-katina tal-provvista industrijali hija essenzjali fil-politika industrijali u s-saħħa tal-kompetitività industrijali tinsab fil-fatt li għandek il-negozji li huma stabiliti sew fil-ekonomija għandhom irruq fil-fond fl-ekonomija u għandek il-kumpaniji żgħar li qed jagħtu suċċess anke l-kumpaniji li jkunu ikbar. U għanna nagħtu l-attenzjoni tagħna lil dawn fil-gwad tal-pagamenti, per eżempju sistemi ta' pagamenti biex nizguraw li dawn inħarsuhom dawn il-negozji. Iżda anke fl-innovazzjoni. Iżda dawna jkunu eh, eh, parti mill-kumpanija innovativi għanna zaza li jishtiqu jwaqfu xi kumpanija u jitlu fil-autoritajiet pubbliċi u naħseb li jem ħafna hawnhekk fuq xna modu naħnu fuq. Dak il-kontribuzzjoni tiegħi. Eh, Sena nagħti l-kelma lilek issa. U se nistina sur Kamilari Sensi li jkellim ukoll. Signora Patton Mela, ħafna kwistjonijiet importanti hawnhekk li diġà għalu u jiena nisa nappoġġa l-biċċa kbira tal-punti li tresqu. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal xogħol tiegħu. Jiena se nipprova ma nipritka xizda jena nħossni viċin mal ma negozju bekk se lejn ir resorsi biss il-punt importanti hawnhekk huwa naħseb li huwa importanti ħafna li l-Ewropa tqum fuq saqajja u tħares lejn l-industrializzazzjoni. Għalkemm nitkellmu dwar is-servizzi u e, prodotti materjali iżda naħseb li għandna bżonn ta' produzzjoni dan huwa tajjeb għall-Euro għall-Ewropa u għalina. Mela, dwar il-punt dwar kif se nagħmlu għadin jekk għanna nkompetu fuq is-swieq tal-bira jew anki s-swieq tal-lum jew aħjar tal-għada. Ma trix tkun ambientalist jew interessat fis sostenibilità pala prinċipju jew pala etika biex tieħu nota li jekk ikonna wis konsum aħna qed nużaw iżjed prodotti fuq żmien meta ta' żmien iżjed qasir ovvjament se eh, kollox se nfallu, se nispiċċaw, se nikraxxjaw. Mela l-punt huwa kif nistgħu naħolqu swieq li huma effiċjenti fl-użu tar risorsi U dan jaqbel mal-prinċipji tal-produzzjoni għandna ntejbu il-servizzi soċjali, il-profitt tal-kumpaniji u l beni u r-riżorsi tal-riżorsi involuti U dan huwa sigret l-istati membri u l-kumpaniji tagħna ma jirnex mhuwiex qed jirnexxielhom f'dan il-qasam għandna bżonn ta' sib iżjed strateġiku fil-gwad tal-Horizon l-2020 fil-gwad ta' strateġija tagħna għandna bżonn ta' sib iżjed strateġiku fil-gwad tal-leġislazzjoni għall-ambjent jew dwar is-suq intern, eċetera, eċetera. U waqt li dan huwa importanti ħafna mhux biss għal xintana għal-ġejjien, iżda anke għas-suċċess għall-istrateġija għal-reindustrializzazzjoni. Nittama li dan ikollu rwol ikbar f'dan ir-rapport u illi nħarsu lejn ikonna appoċ pozittiv mill-rapporter jiena se nresaq xi emendi dwar dan. Grazzi, Sir Koparati, għaxbak. Grazie, President. Il-kwistjoni tal-politika industrijali hija ħaġa importanti ħafna l-Ewropa u għatwali ħafna minħabba raġunijiet li ġa semmit ir-rapporter u li semmew anka kollegi li jitkellmu qabli. U din hija verità speċjalment fi żmien ta' kriżi ibsa illi għaddejjin minna l-istati membri kollha. Iġri li immaġinaw tkabbir u żvilupp tal-ekonomija Ewropea m'għandix eh, tkun eh, marbuta ma' politika industrijali illi ma tkun sena fil-pajzi kol tal-Unjoni, speċjalment politika industrijali tkun koordinata mill-Unjoni nifisa. Jiena nemmen illi hemm ċertu presupposti li jgħidulna li tajjeb nsemmu puntu dal istess punt kol darba li niddiskutu dal-punt l-ewwel nett niddefendu permezz organizzazzjoni mill-ġdid dak li ġa jeżisti. Għaliex qegħdin nitilfu ħafna attivitajiet industrijali illi qed jażlu li jmorru f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw fejn is-sitwazzjoni kompetittiva hija aktar favorevoli l-intraprizi minħabba spejjeż anqas u dan il-proċess ta' industrializzazzjoni nistgħu waqfuh biss sabiex fejn hemm situazzjoni ta' kriżi nindirizzawa sabiex nibdlu daw xejriet negattivi u ninvestu f'innovazzjoni u riċerka u billi nibdlu l-produzzjoni tagħna. Politika industrijali għandha bżonn u teħtieġ riċerka u innovazzjoni fuq skala kbira. Aħna ma nistgħux nimmaġinaw ġejjieni għall-Ewropa jekk il-prodotti il-prodotti materjali li qed nipproduċu f'til parti tad-dinja tibqgħu dawk li kellna qabel u mhux qed jinbidlu. Għal daqstant, attività kostanti ta' riċerka u innovazzjoni huma indispensabbli kemm għal qed ninxaqsam il-prodott kif ukoll l-istrutturi produttivi. It-tielet kwistjoni importanti wkoll it-tlessijaw tisħiħ tal-infrastrutturazzjoni tal-Europa. Nitkellem għonek fuq l-infrastruttura l-iktar importanti u dak li ma anqas eh, b'saħħithom. Nitkellmu fuq toro u ferroviji u eh, aeroporti u anka networks u naħal oħra m'għandniex attività li trid eh, saħħa l-kapital investit li nistaw nidikaw għal territorji fejn infrastrutturi ma jeżistux jew ma dajfa jekk negozjant iqis li tħallas iż-żejjed minħabba illi eh, irridu jivvjaġġaw il-ħaddima kif ukoll il-prodotti minn dan joħroġ ċar illi negozjat bħal dan se jażel post fejn da diffikultajiet jew daw l-ispejjeż ma jeżistux. Għal daqstant il kwestjon li qed niddiskutu f'kumitati oħrajn barra l-kumitat tagħna, ġifieri eh, għad-dokument tal-infrastruttura fl-Ewropa, huwa fattur importanti. Daqs l-idea illi inkomplu nsaħħu industrijali b'saħħitha fl-Ewropa. Dawn it-tliet punti li għamlet referenza li għom Evelyn jistħoq ilhom iffokar uh, kif xira, ġifiri, organizzazzjoni mill-ġdijt, innovazzjoni u riċerka u sistema ġenerali ta' arfin pala priorità assoluta għal politika industrijali u mbagħad it-tisħiħ tal-infrastrutturazzjoni pala element ta' kompetitività ta' territorji illi nirrappreżentaw aħna. Thank you very much. Grazie ħafna naqbel fil-rigward tal-infrastruttura nasab li dan huwa importanti ħafna illi nenfasizzawa. Ma waħat ieħor li jixtieq jitkellem is-sur Kamilleri Sanz. Għandek xi ideat eh, x'taqsam magħna? Grazzi ħafna, grazzi ta' din l-opportunità biex nispjega ehm, xi sibijiet tagħna meta meta ħejjejna dan din il-komunikazzjoni iżda anki meta eh, indaħluha fis-seħħ għax hemmhekk il-gost tagħha grazzi għal kummenti tagħkom. Kelli xi punti illi nixtieq nenfasizhom. Nasab li dan il-komunikat huwa wieħed ċar juri biċċar li naħa tal-Kummissjoni li l-politika għandu industrijali għandha tkun is-sinsla is sinsla tal numru ta' politika tagħna aħna qed ngħaddu minn żminijiet diffiċli qed lifna iżjed minn 3 miljun impjiegi fil-manufatturat fl-aħħar ħames snin u din is-sitwazzjoni eh, tirrikjedi eh, tweġiba ehm, realistika l-kompetittività ila lan tagħna u ilija u jena. Iżda wasal iż-żmien biex niżguraw li taħdem u ndaħluha fis-suq u għal dan trid tieħu azzjoni. Mem ebda intenzjoni u m'għandniex strument ta', ta pjanar ċentrali f'dak li aħna ressaqna, aħna ressaqna numru ta' osma fej kulħadd jemmen mhux biss l-Ewropa u jiena nistidinkom biex tħarsu lejn il-politika tal-industrijali tal-, -industrijali tal tal-dar il-bajda u ta' Obama u taraw li l-affarijiet li aħna identifikajna hawnhekk mhumiex oqsma li se jkunu r-rebeħa iżda dawk illi se, se jikbru malajr fil-gwad tal-rati ta' tkabbir għal-ġejjeni. Jekk jirnexxina li konna strumenti disponibli fil-gwad ta' swieq, il-finanzi u il-ħiliet, naħseb li l-ekonomija Ewropea jista' jkollha suċċess. U jista' jkollha suċċess għax aħna investejna ħafna f'dawn l-osma. Tista' tmorru lura u tħarsu lejn il-programmi ta' qafas għall riċerka u l-iżvilupp u ssibu dawn il-kwistjonijiet li ġew ripetuti għal ħafna ġenerazzjonijiet ta' programmi ta' riċerka. Sfortunatament f'ħafna minnhom aħna ma biddilniex il-ċifri tagħna tal-RRD u il-riżultati tal-li rebħu il-Premju Nobel eh, fil-tmexxija industrijali. U hawnhekk għandna nippuntaw issa se nibdew billi naħolqu l-kondizzjonijiet hemm barra li jistgħu jiffaċilitaw it-tkabbir ta' dan is-swieq. Hemm numru ta' swieq li huma lesti biex jibru kulħadd jaf mhux sigrit illi il-qasam tal-karozzi li ma jniġżux illi se jikbru. Iżda sfortunatament ma nistawx nibdu b'investimenti tal-infrastrutturi kollha tal-tamir eh, li huwa rechargeable jew ehm, l-affarijiet l-oħra jekk maħniġ komdi mal-ġenerazzjoni ġdida ta' dawn il-karozzi. Il Hemm żewġ standards fl-Ewropa illi ġew żviluppati b'mod privat u minkejja l-ħafna rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni l-industrija ma xilix ehm, issib um, bil dwar dan u dana qed ikun tan top għall-investimenti. U ma nix noqogħdu fejn aħna għandna nara, eh, insibu soluzzjoni għal din il-problemi. Nistaw natikom li eżempji fil-bioteknoloġija. ħafna teknoloġiji hemm ħafna arfin xjentifiku u teknoloġiku li huwa lest li jintuża. Jekk aħna nippermettu il-kumpaniji li illi ikollhom fiduċa f'xulxin biex jużaw din teknoloġija biex inkunu nistgħu nimxu l qoddim Naħseb li internament għanna nieħdu dawn il-passi billi noħolqu dawn il-kondizjonijiet u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar naraw li illi jirnexxinna ikonna ħafna żviluppi fil-bioteknoloġija jew fil-kazz jew eh, jew f'affarijiet oħra. Iżda danna se jkun issu il-kumpaniji li jieħdu dawn l-opportunitajiet u dawk se jiddeċidu. Hemm rapport li jinħeġġiġkom milli taqraw il-rapport ta' Sir Makinski ġi publikat f'Diċembru li għadda għal l-investiment fl-Europa waqab 350 biljun bejn l-2007 u l-2011. Sadan it-tant fl-axar ta' dan il-periodu 750 biljun euro fuq il-karta ta' bilanċ tal-aħjar mit kumpaniji elenkati fl-Europa il-possibilitajiet, il-flejjes biex eh, ikonna dan l-investiment, hemm dan il-flus, u għanna nkunu kawti fil-gwar tal-messagġi li nibatu l-industrija biex noħolqu l-aħjar ambjent biex dan investiment um, jibda jintuża fil-faċilitajiet ġodda u fit-kabbir u fil-xograzzi. Grazzi ħafna tal-li tajtna dik l-istampa eh, wiesa u ġenerali u anki fuq il-kommenti tijak fuq il-rapport McKenzie u punti oħrajn. Evelyn, inti diġa spiegajtinna il-kalendarju kif se jaħdem, forsi biex tala? Iva, jena nishti nirringrazzja lil daw kolla illi kienu involuti eh, da kollu li ħadu sem f'dan id-dibattitu illi tawni ħafna eh, spunti ġodda li naħseb fuqhom. Ħaġa oħra sa lill-Kummissjoni Ewropea il-lobby tal-bioteknoloġija jidher li għamlet biċċa xogħol tassew tajba mal-Kummissjoni għaliex kull fejn immur da kollu li għandu xjaqsam anki mill-bot ma dan is-suġġett eh, dana propju jitqajem bħala eżempju. U għalhekk jiena nibza meta il-Kummissjoni toħroġ bċi suġġeriment għall-ekonomija pjanifikata, jien naħseb illi riċerka għandha deċidi fejn għandha ssir l-innovazzjoni xogħolna huwa illi Eh, kif għal Sergio, illi insqanna nsaħħu l-infrastruttura noħol u il-qafas, kondizjonijiet qafas biex ikunem miktar kreativita. Imma mannix aħna nipremjaw xi oqsma eh, iktar minn oħrajn. Ma narax għalfejn l-industrija l-kbira u dik b'saħħitha għandha tiġi appoġġata iktar għanna propju għanzi namlu l-kontrarju nappoġġaw il-dawk il-kumpaniji li għadhom jibdew, dawk il qegħdin jibdew jaħdmu li huma pionieri fuq sma ġodda. Jena nixtieq nirringrazzjaw koll il-kollegi għaliex eh, għajmu ħafna punti utli ħafna, per eżempju dak laqal sur xwab dwar it-titjib tas-suq għal prodotti hemmhekk jena naqbel 100 fil-mija il-sistema ta' taħriġ doppju fil-Repubblika Federali tal-Ġermanja kienet tassew xaħġa illi ġiet bħal manna. Uh, fi Franza ħafna eh, kumpaniji u kol jishtiqu illi uh, dawn il-żazah illi huma tant imħarġa tajjeb u kwalifikati għalix ħafna minnhom jafu teorija imma fil-prattika ma jafux kif japplikaw din it-teorija li talmu dak li qal is-Sir Ċazzi u ukoll hija idea tajba. il-kwestjoni dwar il-pagamenti li jaslu tard. Jena nistaqsi l-sur ċazzi Markakis għalfejn din id-direttiva dwar il-pagamenti eh, tart et tintuża bħal biex id-dew twaqqaf jew xekkel il-leġislazzjoni fir repubblika Federali, forsi għandkom tiddiskutu mal-Ministru tal-Ekonomija tagħkom. Umbat dwar il-pjanar finanzjarju. Le, Sinjura la telqet imma jena dan il-punt nista' inkludi għaliex huwa wieħed importanti l-użu effiċenti ta' rizorsi ta' il-punt ta' Sinjura Petikajnen din hija xi ħaġa li rridu niffokaw fuqha. Għandna bżonn ta' għanijiet għanna bżon nifissaw għanijiet nitkelmu dwar l-enerġija ah, l-efficienza tal rizorsi u tal-enerġija dawn huma għanijiet illi aħna irridu eh, nifissawhom qabel ma, manfastu politika Eh, industrijali u anki ir-riċerka tiġi irridu nimiraw għalli b'dan il-mod ukoll il-kumpaniji irridu jkunu ħilsa li jiddeċidu huma dak li jridu u ċittadini tantieħor ieħor jiddeċidu x'tip ta' teknoloġija jridu m'għandniex aħna hawnhekk fl-Ewropa niddeċidu x'tip ta' teknoloġija għandha salant il-konsumaturi. U eh, jiena hekk se nissuġġerixxi fl-opinjoni tiegħi u jiena nixtieq ukoll nirringrazzja Sur President lilek għal dan il-bilanċ eh, bejn eh, fil-ekonomija. Sur xwab inti għat illi ma tantx taqbel illi għandi insemmi il-paga minima fil-punt numru 4, jien għadni ma semmejtux dal-punt, jien għad sempliciment illi kont se niprofa ninkludih dan il-punt, fil-fatt għadu mhuwiex inkluż. U ma nistax Eh, naqbel mal-punt fuq il-kompetenza minħabba raġunijiet ta' kompetizzjoni aħna irridu nuru illi l-politika ekonomika timxiet fit mal-politika soċjali u li dan mumiex eh, ma jaħdmux waħda kontra l-oħra. Ġifiri, minkejja dak li taħseb intina dan l suġġeriment ċorta sen inkludi ħalla voljenti ma tantx taqbel miegħu. Tajjeb, mela kena dibattitu eccellenti, tip ta' dibattitu li għandu jkonna iktar spess, nishta nirringrazzja li li Evelyn għal mm, eh, tmexxija taħħa. Mela, issa nistenna bil-ħerqa illi inkomplu fuq dan dibattitu u li meta jaslu l-emendi ikonna dibattitu tantiħor produttiv. Issa naddu għal zewċ opinjonijiet importanti ħafna li għedin namlu għal qed nagħmluhom għal kumitat Ikon qatt m'għandniex deċiżjoni formali fuq it-talba li għamilna għal kooperazzjoni imsaħħa jew impenna għal kooperazzjoni imsaħħa. Jiena qed eh, nistenna illi din it-talba mhix se tintlaqa għaliex eh, ma rnexxilniex illi insostnu il-pożizzjoni tagħna anki fuq il-proposti l-oħrajn pal pereżempju dik tal- uh, il-tamir mediku li jaħasra. Aħna nistaw dejjem niprezentaw l-emendi li rridu, imma eh, ma nafux xek dawn u mista jiġu għacċettati fil-komitati l-oħrajn il-rapporter eh, ħadet dan ix-xogħol b'serjetà kbira għaliex kien hemm ħafna emendi li tresqu. L-ewwel se niftaħ id-diskussjoni fuq il-dokumenti bit tarri fewlini għal prodotti ta' investiment Sur Panzeri war rapporter, Signora Petikajnen, Signora Gular, forse teċġu mill-laqa tal-grupp tal-ħodor, iktar tart, jina u koll eh, ressaċi emendi u għaldaqstant mod mux uffiċjali jina il-shadow rapporter għal-grupp tana. Naħseb illi għanna u koll maħna rappresentant mill-naħat tal-kommissjoni, mill-Kommissjoni nati għal mikrofonu aktar tard. U issa mela eh, Mr. Lude u koll li jgħat maħna mnek għannom tal-Kommissjoni. Sir Lude, Iva, tajab wisq skużani ma tantx kelli uh, brief ċar għallek mela, iktar jina jena senatik l-opportunità li t-intervjeni. Sur Panzeri, t-ixti eh, t-tkellimna ftit dwar l-emendi li tres u jew u inti xtaq titħol wara? Għandek mistoqsija l-ewwel u xek. Iva, jena nifem il-komitat ikon anki fu eh, l-IMD 2 Eh, I-posponiet id-diskussjonijiet sa' 27 ta' Mejju li għatina aktar ħin. Issa dwar kwistjoni ta' eh, kompetenzi naħseb huwa importanti li dan il-punt ikun iċċarat għaliex ikonna iktar seta' milli għandna bħalissa jiena jidur li li fimt illi fuq il-kwistjonijiet marbuti mad drittijiet tal-konsumatur ikon jihu approċ differenti ħafna minn tana u eh, kiku aħna jirnexxilna eh, niksbu iktar ċarezza u ugwaljanza fuq dan nistgħu nagħmlu aktar differenza fuq kwistjonijiet li joqtu il-konsumaturi. Naħseb fuq din il-kompetenza, kwistjoni ta' kompetenza għandna nibqa' nisħu fuqha billi ma rnexxinniex fil-modi ma jfissirx ma nistax nirnexxu fil-ġejjieni. Naħseb billi dan huwa importanti għal ħidma li rnidu navanzaw. Iva aħna minna da kollu li, li stajna jgħid il-President. Issa se tgħaddi ja kwistjoni se taddi qudiem konferenza tal-Presidenza tal-Presidenti il-Kumitat Ikon ma rridx eh, jiddiskuti magħna, sempliċement batunna itra fejn ma għallunna li ma laqgħu ebda waħda mit-talbit tagħna u dan jagħmel l-affarijiet iktar diffiċli mhux faċli li wieħed jitlob laqat magħhom daw. Jekk aħna jirnexxilna illi nivvotaw Eh, qabel il-kumitat ikon skont ix-xejra tagħhom jiġifieri eh, iktar hemm ċans li dak li ngħidu aħna jiġbet attenzjoni, ġifiri naħseb illi għalikom bħala rapporters, intom tridu tħaffu biex twaslu l-opinjoni tagħna li xaħna għanna interess biex nħarsu l-konsumaturi. Irridu naraw kif se nagħmlu, imma jiena nissuġġerixxi li m'għandniex indewmu il-vot fuq ir rapportakom uh, eh, mod partikolari għaliex ikon se jdew moħu kol, ma se posponuħ, għaliex jekk aħna naslu qabilhom u bat ikun diffiċli ħafna li huma jinjoraw dak illi eh, qed ngħidu aħna. Evelyn? Sur President, għada kemat li il-konferenza tal-presidenti xorta waħda se jkollha tiddeċiedi fuq dan il-punt ġifieri qatt m'hemmx deċiżjoni uffiċjali. Għalhekk mela jiena nissuġġerixxi illi nistennew għaliex il-Komitat meċej eh, pospona it-teħid ta' deċiżjoni minnaħa tiegħu. U għalhekk anki aħna nistgħu nistennew ftit jiena minn qed nara ebda kontradizzjoni. Jiena nirrakkomanda li rapporteur u shadow rapporteurs eh, komplu jaħdmu bħalli kiku aħna konna assoċjati bat naraw xieġri. Imma sakemm ma tittieħed deċiżjoni uffiċjali ma nix għalfejn nassumu illi l-affarijiet se jmorru kontra tagħna hija ħasra u naħseb illi għandna nerġgħu nitkellmu mal-President tal-grupp tagħna. biex naraw xiġri f'każ ta' tilwim ta' dan it-tip. Meta wieħed ħares lura dak li ġara din l-aħħar sena, tlifna ħafna mod ġenerali fuq kwestjonijiet kollha fejn aħna kellna kompetenzi imħalta jew konġunti. Għaliex il-President Sur Lejne għat ma laqa jew aċċetta l-opinjonijiet tagħna huwa interessanti kemm jista' jkollu seta membru individwali ta' dan il-Parlament. Jiena din hija xi ħaġa li ma naqbilx magħha u hija xi ħaġa li għandna niddiskutuha biex ma naħsibx li aħna nistgħu naċċettaw illi il-kumitat tagħna dejjem jitlef mis seta tiegħu. Iva, jena nishtiq li nibdew niddiskutu id-detalji ta' dan il-rapport, nasab dan il-punt se diskutu ħaktar qoddim illum il-koordinaturi. Jena ovvjament eh, eh, niddependi fuq il-rapportez Issa, kif aħna naqsmu l-kompetenzi bejn il-komitati se tkun fuq l-agenda tal-laqa tal-presidenti tal-komitati għal-ġimma d-dieħla. Il-proċedura kif inni bħalissa miex waħda daqsek trasparenti, Signora Surfab għal grupp tal-PPE naħseb illi nista' ngħid dan anke fil-preżenza ta' Shadow Rapporteur Sinjura Petikajnen naħseb illi posponiment ma joħloq ebda problema jekk wieħed iħares lejn il-kompetenzi u l-konflitt bejn dawn il-kompetenzi. E, dana anke fil-kontest tal-Kumitat ta' EMPL Dan huwa li qed joħloq na l-ikbar problemi naħseb illi aħjar titkellmu s-Sinjura Gepard titkellem għal presidenti tal-komitati l-oħrajn qabel il għali mess eh, biex eh, nevitaw forsi li jerġgħu jirripetu ruħhom problemi li feġġew dawn l-aħħar xhur veru illi il-rapportez mux dejjem ikunu tant ħerqana li aħna nikkollaboraw magħhom. Tajjeb mela ħankomplu. Naħseb illi f'termini prattiċi Naħseb illi għanna inkomplu eh, eh, nisqu fuq dawk il-punti eh, li rigwardaw il-protezzjoni tal-konsumatur, il-pozizjoni tagħna m'għandix tinbidel. irridu noqogħdu attenti illi x-xogħol tagħna jsir bir-reqqa ħafna sur panzeri tittajdilna x'taħseb dwar l-emendi illi saru għal-proposti tiegħek għal-proposta tiegħek u mbagħad nisimgħu mill-intervenu persuni oħrajn. Grazzi, jiena naqbel ukoll illi rridu niprofaw noħorġu eh, minn fuq għalix ma naħsibx li l-konsumaturi huma inqas importanti minn kwistjonijiet oħra li jaħdmu fuqhom komitati oħrajn rridu nagħmlu dak li hu possibbli u anki l-impossibbli biex nastu għal eh, kooperazzjoni msaħħa jiena xtaqt Nirringrazzja li Shadow Rapporteurs kollha għal xogħol li għamilna flimkien sissa b'mod partikolari għal punti ta' riflessjoni li ħarġu anki waqt il-laqa tal-biraħ illi aħna organizzajna propju biex niddiskutu l-emendi ta' kompromess dawn l-emendi ta' kompromess kienu konċentrati essenzjalment fuq il-forma u l-kontenut tal-kiedi ġifir l-artikli 6, 8 u 11 u fuq il-mekkanizmu ta' eh, rizoluzzjoni alternattiva ta' tilwim. Ħafna minn dawn il-punti eh, kien kienem konsensus fuqhom bħal per eżempju l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni, l-esklużjoni tal-riklamar, eh, l-inklużjoni tal-riski u spejjeż assoċjati mal-prodott, inklużi dawk li għandhom xaqsmu mal-intermedjarju, responsabilità tal-partijiet fil-kontest ta' kontrat. Unbat jina naqbel mal-proposta li tajt li l-Komissjoni għanda tuża standards tekniċi approvati mill-entitajiet ta' sorveljanza Ewropej u li dawn għandhom ikunu testjati fuq il-konsumaturi qabel ma jiġu adottati fir rigward ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim. Jiena prezentajt bosta emendi sabiex eh, nindaħlu artiklu li definixi iktar kif se jaħdem dan il-mekkanizmu din id-disciplina b'mod partikolari fuq ir-responsibilità tal-istati membri biex jiggarantixxu Eh, il-tmexxija xirqa tal-proċedura si li l-konsumaturi kun jaf x'inhuma il-possibiltajiet ta' rikors tiegħu l-possibilità ta' riżoluzzjoni kollettiva ta' tilwin il-Shadow Rapporteurs l-oħrajn proponew ukoll li aħna ninkludu referenza għal direttiva ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim. Fuq dan il-punt u aspetti tekniċi oħrajn, u li memx diverġenza fuqhom bħal pereżempju l-artiklu 6 paragrafu 3 ta' sistema ta' klarifikat ta' klarifikat tal riskju artiklu 8 paragrafu 5 fil-ġranet li ġejjin aħna se nippruvaw nerġaw nirbu kompromessi ġodda biex nilħu l-akbar konsensus possibli. Uh, eh, isu kol il-pozizjoni eh, orizzontali ta' relaturi differenti aħna ħassejna li hemm klima pozittiva ħafna u għallek jiena għandi tama li f'qasir żmien se jirna xinna nilħu konsensus qabel il-vot fil-komitat. Ta' kollox minn ħati għaj, grazzi. Uh, well, thank you for your work. Grazzi ħafna għal ħidma li għamilt mal-Shadow Rapporteurs fuq dawn il-kompromessi issa Signora Petikajnen. Uh, uh, Grazie ħafna li rapporter anka l-kooperazzjoni pozittiva li kena. Għabel ma fil fir-rapport innifsu. Eh, President Marani, xi meta rid nitkellem fit ilu, ma insomma fuq il-kooperazzjoni ma l komitati l-oħrajn naħseb li għandna nqajmu l-kwistjoni li ħarsin tal-konsumatur hija kompetenza ta' dan il-komitat. U dan ma jitrattax bis kwistjonijiet ekonomiċi manka trasport. U id-drittijiet tal-passiġġieri. Imma fuq il-prips jina t-irċevejna testa kompromess il-biraħ u binna illi għanna jkonna diskussjoni ġenerali fuq il-prinċipi u l-sinitlu fiktar dettal fuq il lingwaġġ imma jider illi mixin fid-direzzjoni tajba. Xtaqt għajem xi żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net il-kwistjoni tal-ambitu naħseb li għawa ta' beneficju l-konsumatur u eh, il-ħidma ġusta ta' su li kooperazzjoni tinkludi wkoll kull tip ta' prodotti U dan jeskludi l-bonds tal-gvern u savings account imma kwestjoni kif wieħed se jimxi fuq dawn l-affarijiet għaliex huma prodotti differenti ħafna minn xulxin. Jekk qed nitkellmu pereżempju fuq isħma u uh, prodotti oħrajn. għandha stan tridu nsibu xi ta' tim komuni mal-Kummissjoni Kunsill. Imbagħad? Punt ieħor? fejn nasab għamilna xogħol tajjeb. Tip ta' konsumatori differenti, retail consumers. Anka jek nieħu, par eżempju, jina għom għanna bżon informazzjoni differenti, għanna bżon kaxxa tal-odda illi tindirizza li żewġ tipi ta' konsumaturi. U naħseb illi għamilna bieċi xogħol tajba ħafna fuq dak li għandu xaqsa mittul tul ta' dokument u kol kemm ċar dokument fuq riskju u eh, anka informazzjoni fuq l-ispejjes u lingwaċ ċar sabiex il-konsumaturi ikollhom informazzjoni ċara bizzejiet u kol qed nipprefe qed nagħtu lok għal referenzi ġenerali għaliex hemm differenzi ta' konsumaturi li għandhom bżonn informazzjoni iktar dettaljata tal-prodott innifsu u n-natura wkoll tal-prodott. U dan rilevanti wkoll għal dak nixaqsam il riskju Il-konsumatur qed jifhem ir-riskju involut il-konsumatur jista' jifhem u jista il-konfozizjoni kun jafi xo riskju jaw le? Għaw minn jgħat li riskju ma dem ħazina li riskju u marbut ħafna drabi mal eh, ritorn lura, kizba lura t ħaġa u kollan jorbot ma punziħor. Struttura tal-spejjes. Fih nifsu dan jista' jkun riskju għall-investitur jekk tkun perswas li l-istruttura twassal għal impatt akkomunitattiv ma tistax inti tpaċi l tfadilti għak ma l-inflazzjoni u bekk tispeċa tinvesti biss eh, kontiz uh, normali, savings accounts normali, għal daqstant l-impatt akkumulattiv għandu jkun ċar għal konsumatur u għandu koll ikun ta' livell minimu għal dik sam riskju. Brabta ma' savings account. U bekk inkopru ħut mill-perikli. Għanna perikli li qed jiżdiedu fuq uh, retail investments Return u strategi ta' żvilupp. Ħafna minna xettiċi fuq pass returns għaliex dawn ħafna drabi ma jiprovdux indikazzjoni ta' xi fil-ġejjieni. Imbagħad għandna wkoll differenza fil-worst case scenarios għal konsumaturi. Illi jgħinu, jgħinu, ovvjament, sabiex il-konsumaturi jieħdu deċiżjoni formata, mbagħad laħar aħħar mhux l-inqas kif tilwim ħajġi indirizzat, mbagħad hawnhekk għandna referenza qawwija għas-sistemi ADR Naħseb li tajb ikon referenza ġenerali għal-liġi u koll għawnek dan l-aspet. U għan punti u koll ta' kerifikazzjoni u anka l-reklamar dawn il-punti u koll u ma bżon juzi ma mandomx iffisku l-informazzjoni ġenerali. On other hand. Thank you. Grazie. Thank you very much. Um, Christian Buzoy. <coughs> Thank you very much, Chairman. Uh, I'd also like to, uh, to thank the rapporteur for uh, his work on this file. Grazie ħafna. Dan id-dossier jservi bażi b'saħħitha. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar irridu dokument li kun ċar li ma jqarraqx u separat uh, Eh, minn materjal insibu fuq suq irid ikun għodda sabiex ikun hemm paragonar bej prodotti ta' investiment offruti fuq is-suq. Jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar għandna jkollna approċċ flessibbli anka fid-dawl tal-fatt tal-autorità tas-sigurazzjoni u l bankarja u l-autorità tas-suq eh, fuq livell Ewropew se jkunu qegħdin jimplementaw standards u uh, formats differenti fuq din informazzjoni ma' importanti illi il-spiegazzjoni tal-bidu tajb moċċar ċar illi uh, il-kit waħda miji, il-kit nifsu mux bizzejiet. Ġifiri, kun hemm bżonn informazzjoni aktar dettaljata qabel ma t-tijad deċiżjoni fuq l-ispejjeż kwistjoni importanti ħafna, nemmen li huwa importanti għal konsumatur illi jikseb informazzjoni fuq l-ispejjeż illi ovvjament iħall impatt fuq eh, ir-ritorn mill-investiment. L-informazzjoni tkun dettaljata biżejjed għal ċertu każijiet investituri jista' jaraw stampa li ma tinkludix dan kif japplika informazzjoni fuq reġim ta' taxxa wkoll jista' jkun utli fej possibbli naf li mhux dejjem faċli ta' informazzjoni speċjalment meta ix-xiri jsir online, però fejn possibbli nemmen illi din l-informazzjoni għandha tingħata. Retail investors ukoll jistgħu jkunu interessati f'kundizzjonijiet applikabbli għal xiri ta' prodotti pal dawn speċjalment jekk ikollhom bżonn investiment minimu inizjali jew xaġa simili. Fuq il-performance tal-prodott pal kollegi oħrajn ressaq temendi simili U nemmen illi tajjeb inwissu l-investituri illi l-aqwa riżultat mhux indikazzjoni ċara ta' xi stejġa fil-ġejjieni. Hawnhekk naqbel ma' sur panzeri illi meta prodott ikun marbut ma' limitu minimu il-kit għandu għandu jgħat informazzjoni sabiex jippermett investitur li qabel riżultati ta' investiment partikolari mal limitu minimu. Fuq ir-riskju tal-prodott ta' investiment in għandi riservi qawwija fuq il-prinċipju li poġġu informazzjoni negattiva qabel jew jkollna sistema magħrufa bħala sistema traffic light. Fuq eh, product manufacturer u l-responsabilità hawnhekk għandna nagħmlu ċara li għandha tkun hemm rabta bejn l-ispejjeż għall-investitur u il-ħaġa li ma tirrespettax ir-rekwiżita tal-investiment inkella ikonna riski eh, eh, liability risk li seħallum impatt negattiv fuq suq. Issa fuq dispożizzjonijiet marbuta mal-ADR, il-Kommissjoni ħarġet blingwaċ fuq dan l-artiklu illi fl-opinjoni tiegħi mhuwiex laqwa aqwa tfassil li sta jkollna. Riċentement qbilna fuq il-pakket ADR ODR li ħajġi votat fil-plenarja f'Marzu u ma nistgħux ninjoraw l-eżistenza ta' din id-direttiva. Għal daqstan regolament mandux jerġa' repet da kollu li hemm fid-direttiva, immandu jkun hemm referenza għal dan, speċjalment brabta ma' informazzjoni dwar disponibilità ta' proċeduri ta' rikors barra l-orti. Il-valur miżjut ta' dan l-artiklu u li jħagġeġ participazzjoni fl-ADR minn produtturi fċertu kazijiet, ma dal kazijiet għal dar boħra ma kienx xejn strambi l-mira i għandha tkun li nirriservaw id-dritt li nersqu qoddim il-qorti ma' parti mill-kondizzjoni dwar riżultati mhux vinkolanti ta' proċedura IDR u sospensjoni tal-preskrizzjoni u limit periodu ta' limitar xejn mir-rekwiżiti m'għandhom x'jaqsnu mal-aċċess għal ġustizzja. L-approċċ prioritarju wieħed restrittiv u dan idajjef b'mod konsiderevoli l-obbligu il-wieħed jipparteċipa fl-IDR. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazie ħafna. L-Onorevoli Rule. Iva, malaj malaj, sfortunatament, ma stajċ nipparteċipa fil-laqqa tal-biraħ ta' Shadow Reporters, imma sadan it-tant ħaris lejn il proposti ta' kompromessa Sur Panzeri, studjajtom Berreqa' reqqa u zgur sen kunu għedin napoġawom. U nirringrazzjaħ. Uh, Thomas Henry. Grazzi. Kellem li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Ħankun ċar. Trasparenza f'dan il-qasam hija li nappoġġaw. Imma nazbu li f'ċertu kazijiet il-Kummissjoni mhux qed tagħmel biżejjed anka dokument li jimxi tfejt mal paketta dwar il-prodotti ma joħadnix fi direzzjoni li nixtieq u aħna naħsbu illi l-arranġamenti għal dak nxaqsam responsabilità u l-menti mandom xinkunu inklużi f'din id-direttiva. Ma jidirx li hemm biżejjed ħarsina l-investitu di żgħar hawnhekk fil-proposta ta' Kommissjoni il-proposta kompromess ta' rapporter eh, jamna ħafna sensu nistaw napoġġawhom. Is-Sur Panseri jitkellem dwar kemm id-direttiva fija nifisa miex biżejjed u kif huwa jaħseb il l-ispejjeż għall-intermedjarju għandhom jiżdiedu ma l-ispejjeż ġenerali msemmija. informazzjoni dwar dawn l-ispejjeż marbuta mal-intermedjarju għandhom ikunu nklużi kif edna. Meta mbagħad niġu għal każ tal-informazzjoni marbuta mal-pakkett, naħsbu illi hemm paragun hawnhekk ma' mediċini fil-spiżeriji hemm dokument illi akkumpanja kull medicina li spiega il riski x'inhuma u kif eh, wieħed għandu jikkonsma din mediċina ma naħż ma nafux kif dan l-approċ ma jistax ukoll jiġi applikat għall-investimenti jekk trid ħaġa li tkun sempliċi naħseb dan huwa l-aqwa mod kif nistgħu niproċedu. Wieħed għandu jkollu fuljet li jista' jinqara li huwa sempliċi u li juża lingwaġġ adattat. Ħadd ma jimmaġina li jixtri mediċina fejn l-ispiżjar seta jagħti l-informazzjoni u seta jażel ma jagħtix informazzjoni. Jidrinna illi il-bejjieħ għandu responsabilta għal informazzjoni ulterjuri provduta mal-prodott. Hemm ukoll riskju li tinkludi reklamar hawnhekk. Sejżmen ta' prodotti ta' investiment reċentement ħadu fama li ma jwissux konsumaturi fuq ir-riski għam suġġeriment u koll għaqli li jressaq il-rapporter jġifiri illi il il jerfa responsabilta bħal fil-kas tal-mediċini. Il-tabib u l-ispizzjar għandhom responsabilta illi jinformaw l-konsumatur li mi l-iktar mediċina adattata. Umbat, ovvjament jiddeċidu l-konsumatur, ma tabib u l-spizjari ikunu fl oppozizjoni jiddeċidu li ma' medicina hija l-aħjar u l-istess għandu japplika l-investimenti. Mannix ikonna biss informazzjoni bażika fil-fuljet. Imma għanna bżon xi ħaġa aktar minn hekk. L-aħħar punt il-burden of proof kwestjoni ta' responsabilta għandha taqa ma dawk l-emittenti illi setaw ta' informazzjoni falsa għaliex investitur diffiċ diffiċli joħroġ bi provi għal dak l-għandu xtaqsam mid danni li sofra. U eh, f'dan l-istadju l-emittent għandu jiprov din informazzjoni. Hawnhekk ukoll hawn xi kompromessi illi oġmuna ħafna u li nappoġġaw rapporter għamel bitċa xogħol eccellenti, naxtaqt nirringrazzjah. U nitta ma li kun nistaw naslu għal ftejm aċċettabli. Grazzi ħafna l rapporter u l-shadows għab iktar kontribuzzjonijiet. Jekk li nagħti l-kelma l-sur Lude. Qabel nala, di diskussjoni. Grazzi ħafna, President. Jiena s-Sor Linde, għetnu s-sor Lude, u grazzi ħafna tal-kommenti, grazzi tal-approċ pozittiv, il adotta tal-komitat, nazbu li importanti illi l-aspetti tal-konsumatur Jiena taw priorita f'dan dibattitu. Meta fassanna Dil-kit, kit eh, għanda tkun dokument qassir, għandu jkun konkret, għandu jintuża fih lingwa sempliċi, meta preparajna l-proposta u kol għadna naħsbu għannix nkopru loqsma kolla zomu l-affarijiet sempliċi. Għamin bdejna bil eh, nistudjaw proposti u aħna se niddiskutu dat dettalji ta' xandu jkun hemm inkluż fil-kit. U importanti il-direttiva PRIPS komparti minn pakket mal-direttiva dwar il-beħu il-direttiva MIFID kollox ikun marbut fl-imkien. Dawnu maħut mir-regoli marbuta ma' dan li għandhom ikun inklużi f'din direttiva jew f'direttivi oħrajn. Kien hemm diskussjonijiet fuq uh, rezoluzzjoniet f'każ ta' tilwim, rezoluzzjoniet alternativi, għana qed insegwu l-iżviluppi proposti li għanna fid-direttivi. Iġalluna nkunu ħer għana sabiex ikonna konsistenza fil-qasam. U aħna ovvjament flessibli sabiex niddiskutu ma'kom. Daw loqsma fuq kwistjonijiet speċifiċi fuq post returns hawnhekk aħna konxi mill-fatt li l-passat eh, mhux eh, neċessarjament se jkun riflessjoni ta' seġi fil-ġejjini, forsi hawnhekk nistgħu naħnu sabiex ntejbu l-lingwaġġ. Fuq il-sistema traffic lights, għanni xikonna di sistema jew le, id-diskutejna dan meta tkellimna fuq l-IID. U għawnek, sibna li kun aħjar li konna xi tip ta' sistema eh, fuq eh, skala mhux eh, sistema traffic light. Dawn kienu l-kommenti preliminari tiegħi. U les nagħti l-appoġġ tagħkom għal-diskussjoni tagħkom. Grazzi ħafna Sur Panzeri kellek xi punti oħra li xtaqt tressaqhom. Jiena nissuġġerixxi li nħallu l-iskeda fuq il-mejda. il mejda u dan u eh, nistenna għal riżultati ta' diskussjoni. Jista' jista' jkun għażla hawnhekk ukoll. Grazzi, jiena nirringrazzja lil dawk kollha li eh, eh, ikkommentaw sempliċement trid fuq xi punt jew tnejn l-ewwel net fir-rigward tal-kamp tal-applikazzjoni. Hawnhekk ikolli ngħid illi fid-dibattitu li aħna kellna il-membri tkellmu favuri it-twessieħ tal-kamp tal-applikazzjoni u jiena naħseb li huwa importanti li l-Parlament jipprova li jinkludi dan il-kunċett fil-proposta mill-bidu net għaliex hija propju lajn ta' garanzija ta' uh, trasparenza għal konsumatur għaliex jekk wieħed ikollu informazzjoni komparabbli jista' jagħmel għażliet aħjar niprofaw nsibu soluzzjoni u koll għal eh, kem sejdu ma del Kid u anke fuq il-flessibilità tal-informazzjoni irridu naħdmu biex naraw kif se ninkludu blaħjar aħjar mod possibbli il-sempliċità flimkien mal-ħtieġa li wieħed ikollu informazzjoni dettaljata biex il-konsumatur jara deċidi aħjar dwar ir rizoluzzjoni alternattiva ta' tilwi ċert eh, element ta' korrenza ma' direttiva ta' l-ADR u koll trid tinsab madana kollu il-dmir eh, tagħna f'dan ir-rapport u li niffokaw fuq ir-responsabilità tal-istati membri biex jaraw li l-proċedura timxi kif imis u anki id-dmir illi jagħtu biżiet informazzjoni lill-konsumatur dwar il-possibilità ta' rikors u anki dwar ir rizoluzzjoni alternattiva ta' tilwim dan huwa importanti eh, ħafna uh, lina. Mbagħad fuq ir-responsabilità. Ma jidhirlix li l-eżempju tal-tabib u l-ispizjar huwa eżempju tajjeb għaliex l-ispizjar jgħidlek x-medicina tista tieħu imma jekk eh, bħala intermedjarju hawnhekk wieħed jista' wkoll jirriklama ċertu prodott għal daqstan taħseb l-intermedjarju għandu jkollu iktar responsabilta minn li responsabilta li għandu l-ispiżjar Jiena nittama illi sejjer nesċilna illi konna konsensus qawwi u ovvjament aħna se nagħmlu dak kollu li nista' biex dan jitlaħaq. Grazzi. Good, thank you. Tajjeb, grazzi ħafna lil kulħadd għal dan ix-xogħol tant importanti. Jekk rapporter u jiddiskutu l-iskeda biex idommu biex jiddeferixu l-votazzjoni din hija ħaġa differenti jidir li, li aħna lesti biex niproċedu għal-votazzjoni, aħna se niddiskutu mal-rapporter u mal-lead committee jekk eh, nistax naċċettaw, jistax jaċċettaw il-proposti tagħna fi stadju eh, bikri. Forsi nistaw nippresa nipperswaduhom biex nagħmlu hekk irrispettivament tal-drittijiet taħt l-artikolu 50 dan jibqa' fidejk fidejkom. Grazzi ħafna mela it-tieni element issa f'dan il-pakkett illi wasal mill-Komitat Ekonomiku fil-Gwar tal-Rikos tal-Direttiva dwar il- um, għanna Katrin Stajla, għanna Sur Karas mill-PPE, għan għaw xaħat li għet jitkellem minn flok Sur Karas, jtjoġbok? Iva, se jkun hawnhekk fil-11. Mela, nistennaw eh, bil-ħerqa l-wasla tiegħu. Jina se nitkellem għall għaldi, eh, għaw xaħat s eh, Sir Makalkas is-Sinjura Rural għal-ħodor imprezzabbli. Jiena resaq xie mendi għal-ICR. Iżda jiena ma nħossx li jina shadow U bekk se jkun ftit minnis Catherine li qed eh, illi qed jaħdmu għalik jiena nixtieq nara illi min qed hawn mill-Kummissjoni se fazzu li għalik ah, jogħġbok. Jekk jogħġbok eh, tista' tintroduċi lilek innifsek. Jiena Stephen Ryan, jiena sostituit tal-kap eh, tal-heading in it. Grazie ħafna, Sir Ryan. Um, L-Honorable Kathleen Stajla, grazie ħafna. Tajjeb li l-Kommissjoni edha hawnhekk ukoll. Kenna l-ewwel laqgħa tal-Shadows il-bieraħ. Nixtieq nirringrazzja għal-Shadows għall-interess tagħhom u anke għall-emendi għandna 182 emenda kollox il-laqgħa tal-bieraħ kienet waħda utli hemm qbil fuq diversi kwistjonijiet iżda fuq il-punti ewlenin fuq ir-remunerazzjoni, trasparenza, il-trans beħ, naħseb li jem differenzi ċari wara l-diskussjoni tal-birraħ, naħseb li jem possibilitajiet ta' kompromess se fejn nistaw naqblu fl-opinjoni fl-opinjoni tagħna u naħseb li dan huwa fl-interess tal-konsumaturi. Jekk nistgħu naqblu fuq kompromess, nistgħu impoġġu l-interess tal-konsumaturi l-ewwel, dan jibat messaġġ qawwi lill-Kumitat tal-Ikon u jista' jista' jinfluenza r-rapport. Importanti dwar dan, kif nafu il-prodotti il tal-assigurazzjoni huma ewlenin fil-gwar tal-konsumaturi u e, e, għanna l-IMD oriġinali fejn memx emendi u importanti għall-industrija għall-konsumaturi li konna rikas għawi ħafna. U nasab li ma tkunx ta' ideja tajba li illi ma nħarsux lejn il-kompetenzi involuti eh, fir-rigward ta' dak li jedna qabel u l-proposta ta' deċiżjoni li konna deċiżjoni iżda niżguraw ukoll li konna biżejt ħin biex nasbu dwar kompromessi li nistgħu naqblu dwarhom biex ikonna din il-perspettiva maquda il-votazzjoni ġiet um, imres għal 4 ta' Marzu jiena fimt li għandna laqa fil-20 ta' Marzu f'dik il-ġimgħa. Jekk jista' jkollna eh, naqra ħin biex naħsbu dwar dan iżda biex ikonna riżultat qawwi qabel So il-deċiżjoni tal-ikon ta' 27 ta' Mejju dana ipoġġina eh, f'pożizzjoni li tkun naqra iżjed qawwija jiena nkun president tal-laqa ukoll u jiena fimt li fil tal-iskeda l-iskeda hija ta' problema fil- fil-kumitat jess ikonna eh, naqr eh, xi bidliet fl-iskeda dina tajn fil-laqa tal-biraħ ta' Shadow ixtaqna jkonna skeda ċara staqt nirringrazzja l-kollegi tiegħi għall-għajnuna. Pala konklużjoni għanna l-emendi, hemm differenzi fil ta' remunerazzjoni eh, trasparenza u l-cross-selling u għanna inħarsu lejn konflitti tal-interessi u koll. Jiena kelli ħafna tama mill-laqgħa tal-bieraħ li aħna nistgħu naħdmu fl-aħjar interess tagħna jekk ikona biżejjed ħin biex naqblu dwar il-kompromessi jiena nippreferi li kolli naqra ħin biex nizgura dan, specialment fil tal-komitat tal-ikon. tal-komitat tal-ikon għanna rapport illi palissa muwix fl-aħjar interess tal-konsumatur palissa grazzi l president nishtiq ringrazzja Shadows u il-timijiet tal-biraħ tal-appoċ ta'kom. Grazzi. Nasa fil-gwart tal-iskeda se konna nħarsu lejn dan eh, fil-gwart u kol tal-impenji oħra tal-votazzjoni li għanna u koll iżda jena fimt li kont li edin wara fil ta' dak li intqal insur panzeri fil tal-kompromessi mar rapportez u il-shadow rapportez inti għandek bżon iżjed jien iżda waqt li sur panzeri diġa resaq lemendi. kelli najtu koll li jena nemmen li fikon laqqas kellom il-laqqa ta' shadows, iżda aħna edin u għax kellna l-laqqa tal-ġitti tal-bnet. Grazie. se konna diskutu dan fil-laqa tal-koordinaturi lejn se nħarsu lejn dan u anki l-proposti tal-koordinaturi wkoll. Jiena ħadd minn għandkom l-idea li jizjet ħin ikun ta' valur biex insaħħu l-oppożizzjoni fil-gwad tal-Kumitat Ekonomiku. Jiġri xi sur karisma għadu ma wasax għaw xadu rapportez li jiġti jitkellmu sur eh, l onrevoli miss Grazzi ħafna. Kif intqal mis Signora Stajla, il-kooperazzjoni kienet eccellenti, tajba ħafna biex intejbu il-trasparenza fil-prodotti tal-assigurazzjoni, ovvjament din nil-qawa ħna fl-imkien ma' Sur Schmidt ressaqna xie emendi u jiena um, nissuġġerixi illi eh, inħedġiġkom biex tinkluduhom. Emendi għall-artikolu 2, per eżempju. Ah, hawnhekk qed nitolbu kompetizzjoni ugwali għal l-intermedjarji kollha. Għandhom ikunu suġġetti għall-istess standards, ovvjament. u għanna nizguraw dan permezz tal-istati membri fil-trasposizjoni tagħhom ta' dan. Hemm minn emendi fil-gwatt tal-libertà tat-twaqif ehm, tal-establishment kif ukoll il-libertà taċċaqli eh, Fil-gwa tal-intermedjarji aħna ħarisna lejn dan, ma ħarisnix lejn dan bizzejiet emendi għall-artikoli 3 u 6 fejn nitkellmu dwar il-libertà ta' twaqif, eh, freedom of establishment, Umbat għanna emenda fil-gwar tal-parir, nafu mill-qasam tal-banek, nafu li kull kull min jixtieq jissellef irid ikollok intervista mal- mal-manager tal-bank iżda dana ivarja fl-istati membri differenti jekk trid tiffirma illi inti fimt x'kien il-parir jew le. Eh, hemm approċċ differenti dependi eh, minn fejn tinsab u għalhekk ah, jista' jkollna situazzjoni eh, sitwazzjoni indaqs li l-klijenti kollha u fil tal-pariri li jenata lil li għandu jenata lil kull klient ġifiri il-parir eh, biex ikonna forma standard b'kull lingwa biex l-informazzjoni ewlenija kollha f'rigward tal-prodotti tal assigurazzjoni jkunu koperti u l-aħħar punti għaj jirrigwarda l-armonizzazzjoni joġobna eh, eh, l-armonizzazzjoni ta' ġobna kif l-istati membri għandhom ikollhom il-partikolaritajiet eh, sa ċertu punt u għalhekk ressaqna xi emendi paragrafu 2 tal-artikolu 19. Grazzi ħafna u xaħtiħor li jitkellem ikjoġbok. Jek le, għaw is-sur Ryan jitkellem, is-sur Karis wasalum mali jasal natiħ il-kelma nkella neħdu break qasir. Sirra Ryan lissa. Grazzi. Mela, xi rimarki ġenerali. bat punti ziet um, ehm, partikolari fil-gwar ta' prioritajiet tal-Komissjoni l ewwel net. Hawnhekk għandna proposta eh, orientata lejn konsumatur u għacħar wieħed jista' jifhimha biss fil-rigward tal-pakett tal-proposti li jinkludi l-trips illi għadna kif iddiskutejna nihom u anke l-mifid. Frigward tal-mifid dan huwa importanti ħafna peress li l-mifid fih il-regoli tal-beħ għal prips eh, li mhumiex tal-assigurazzjoni u din proposta fija u koll il-prips tal-assigurazzjoni xi d-diverġenzi bejn it-tnejn fl-aħħar tal-proċess tal leġislazzjoni jista' wasal għal tawwix fil-kompetizzjoni u għalhekk huwa importanti illi jkollna għal parallela hawnhekk fl-opinjoni tagħna. Dana timla xiftit minn nuqqasijiet mill-ewwel IMD fil-gwad tal-ambitu u uh, il-livell tal-protezzjoni tal-konsumaturi waqt li jkollna iżjed armonizzazzjoni kull min ħares lejn il-valutazzjoni tal-impatt tagħna, tistgħu taraw li aħna ħadna dan il-konsiderazzjoni fil tal-SMEs, eh, illi inkludi il-brokers, u naħseb illi ksibna bilanċ fil tal-protezzjoni tal-konsumaturi u anki il-piżijiet fuq l-SMEs. Issa fil tal-punti eh, eh, speċifiċi xinu ma prioritajiet ewlenin tal-Komissjoni, l ewwel net, Frigwat tal-kamp ta' applikazzjoni, aħna nixtiequ nżommu eh, kamp ta' applikazzjoni wiesa ħafna. Dan jinkludi dawk loqsma fejn eh, kien hemm abbużi li ġew identifikati biċ-ċar fil-passat fil bħal aġenti tal-vjaġġar pereżempju. Ehm, u għalhekk jiddispjaċina illi il-loqsma li ġew identifikati bħala problemi jitneħħu mill-ambitu. Eh, għalek għanna din il-proposta u it-tieni punt. Għana u l-ini huwa l-faċilitar u l-promozzjoni tal-aspet transkonfinali ta' servizzi danna pero għandu ikun bazat fuq l-arfin reċiproku għabbażi tal-definizjoni ċara tal-ħtieġa tal-arfin eh, tal-arfin professjonali għanna niddiskutu dan iżda dan huwa element essenzjali fir-rigward tal-arfin eh, professjonali transkonfinali anke fil punti tal-taħ ehm, biex nħarġu in-nies huwa importanti naħseb illi metodu xira għal ħafna mid-dettalji huwa permezz tal-atti delegati mill-Kummissjoni. Nifmu li kulħadd huwa tal-istess opinjoni nistgħu niddiskutu dan il-punt iżda d dettalji huma importanti fil-gwar tal-kwalifiki professjonali pereżempju. Jekk niddeċiedu illi ndaħlu dawn fil-direttiva ewlenija eh, għandna bżonn ta' diskussjoni enormi hawnhekk fil-gwad tal-proċess leġislattiv u fl-aħħar il-parallel bejn il mifit mal mifit huwa importanti eżempju ta' dan huwa fil-cross-selling mifit fih xi dispożizzjonijiet um, partikolari fil-gwad tal-cross-selling u dana jista' jispirana biex insibu soluzzjoni għal firgwad tal-opinjoni differenti firgwad tal-cross-selling. Min se nidħol iżjed fid-dettall hawnhekk għax dana mhuwiex stadju x-xira, iżda xtaqt illi nittama li l-rimarki tiegħi ċaraw id-dibattitu. Grazzi. E, għadna e, t-istennaw il-sur karas. Wasal jew le, Mela, ma naħsibx illi nistaw nibnu il-laqa ta' bazi tal-prezenza ta' Shadow Rapporteurs fil-fat. Senat il-kelma li sinjura Stajla biex tikkonkludi jekk jasal fil-11 ikonna rapporter sur kara sal darboħra iżda biex inkunu lesti eh, biex nibdew il-punta sur eh, eh, Fox fil-11 Mela, Catherine, jekk tix tibqa titkellem għal 15 minuta, eh, huwa ħafna, iżda nasab li kienu utli tal-Komissjoni, li l-Komissjoni tatna l-punti u l-nin ta' din proposta specialment il-relazzjoni u l-parallel mal-mifid u l-PRIPS u l-IMDs. Importanti li saħħaqna fuq dan il-punt eżempju Biex natikom eżempju, il-Komissjoni tkellmet dwar l-importanza eh, li indaħlu l-Aġenti tal-Vjaġġar per eżempju, nasab li eh, inti neħejtu l-agenti tal-vjaġġar il-proposta u dina twaqqa lan illi eh, fassaltu forsi għanna nuqqas taqbil fil-gwad tal-atti delegati, iżda naħseb illi fit-taħriċ u il-faċilitajiet fil-gwad tal-servizzi transkonfinali, dana zgur illi eh, huwa dak li rajna fil-proposta bħala konklużjoni jiena naħseb illi jekk ikonna skeda żmien iżjed fittu iżjed twil biex inkunu nistgħu naqblu dwar il-kompromessi aħna nkunu għet nħarsu lejn um, il-konsumaturi l-ewel bekk nibatu messaċ għawil il-komitat kif diġa għet il-komitat tal-ikon għet se jivvota fis-27 ta' Mejju. Jekk nizguraw illi, illi konna um, pozizjoni maquda nkunu iżjed qawwijin u nuru l kuntrast tagħna bejn l-approċċi differenti tagħna. Ovvjament l-iskeda tibqa' fidejn il-koordinaturi u l-komitati nishtiq però nirringrazzja Shadows nittama li nkunu nistgħu nsibu kompromessi u nsaħħu l-protezzjoni tal-konsumaturi fil-medjazzjoni fil-gwad tal-assigurazzjoni. Grazzi. Mela se nirrevedu l-iskedi għal għatnejn u nerġaw lura fuq dawn għax għandna programm intensiv u dimna issa se nagħmlu dan. Dan jiddependi fuq il-kompromessi ta'kom u il-votazzjoni u koll u bekk għanna namlu għek. Grazie ħafna għal dan il-xol. Jina, hu break għasir għal-kafe. Jek joġbok tkunu għawnek fil-ħin fil-11 u 10 biex nkunu nistaw naddu għal-proposta għal-lob tal-azzart online. Nixtieq nibda fil-ħin għax għandna bżonn li kulħadd ikun għal dan. Jekk jogħġbok, kunu fil-ħin, sinjuri. Jiddispjaċi li sur Karas, iżda għandi ngħid li l-gruppi politiċi għandkom shadow rapporters qegħdin hawnhekk raġuni importanti li eh, tkunu rappreżentanti tlestu il laqat għall-laqat minn qabel jekk il-shadow rapporters mhumiex disponibbli eh, tkun tajnuna jekk jisibu xi persuni oħra mhuwiex tajjeb illi l-pubbliku jaraw illi l-gruppi mhumiex rappreżentati fid-diskussjoni. Skużani tal liet qed nipritka iżda nixtieq nagħmilha ċara li din hija ta'kom. tagħkom. Grazzi ħafna. Skużani tal-li jisni surmas hawnhekk. Iżda jekk jogħġbok, kunu fil-ħin fil-11 u 10, Sir Fox ikun les biex tkellem ta' il Grazzi. Uh, right, ladies and gentlemen, um, thank you for... Signori, grazie tal-li ġejtu l-ura fil-ħin. Jena nishti issa li nibdew niddiskutu il-lob tal-azzart online, forsi illi inaqdu maħna bosta uh, semmija biex isegwu il-web stream għalix dan huwa punt interessanti, aħna għanna u koll il-newsletter, jek tixtiqu uh, tabbonaw ruħkom indirizz għall-email fuq il-website tagħna u aħna kom ta' kull xar. Issa jiena għandi pjaċir illi niftaħ din il-diskussjoni fuq il-rapport eh, ta' inizjattiva ta' dan il-Komitat bħala tweġiba għal komunikazzjoni li batitilna il komissjoni għal-ħolqin ta' ofos ta' af uh, Ewropej sħiħ fuq il-lob tal-azzar taħnejna naħdmu fuq dan is-suġġett għal ħafna snin għanna ħafna issa għarfin espert, il-Signora Xardu Mose kienet eh, rapporter qabel edawnek, il-Signora Petikajn u koll edawnek, għanna ħafna għarfin espert għal volja forsi mamniex bil, imma li aħna eh, naqblu u nifmu, se naslu biex xi darba niftemu Aħna issa kontenti li sur Ashley Fox ħafideħ dan is suġġett jina sen istidnu biex jiprezentanna l-idejat tijaw. Umbat wara Signora Petikainas, Signora Charles de Mose, Kreutzmann, Signora Rula, eh, Sur De Jong eh, mux jatawnek, ħafna xadew rapporters li għandhom ħafna esperienza, umbat forsi kunem xie membri tal-komitat li u koll ikunu jixtiequ jintervjenu. Sur Harry Temink, hija tawnek għannom tal-Kummissjoni, il-Sinjura Shawmin Hogan li hija desk officer fuq dan id-dossier. Mela, minnajr ma naħli iktar ħin, senat il-mikrofonu l-Sur Fox, najdilkom il-li qabel nofsinar se jkonna niqfu Ġifiri għanna tlet kwarti, tkellmu fil-qosor għalix zgur li se jkonna opportunitajiet oħrajn biex inkomplu b'din id-diskussjoni, issa nisiden is-sur Fox biex eh, jiftaħ diskussjoni f'dan ir-rapport importanti. Grazzi, President. Jena Nirringrazzjakom tal-leħtartu lilu lili bħala rapporter fuq dan is-suġġett, suġġett importanti mhux biss fir-reġjun tiegħi imma anki għal suq wahdini jiena kuntent ukoll illi qed naħdem ma' żewġ persuni li qabel kienu rapporters li issa huma shadow rapporters li għandhom ħafna esperjenza u l-kontribut tagħhom se jkun utli ħafna. Aħna rajna x-xogħol ta' dan il-kumitat jgħaddim ir-rapport ta' signora Xaldamoza għal dik ta' Sinjura Crowdsman u issa rapport tiegħi u nittama il-livell ta' kooperazzjoni li jeżisti bħalissa jitkompla. F'dawn l-aħħar ġimgħat jiena għamilt ħafna sforzi biex niltaqa' ma' daw kollha involuti ġifier l-operaturi, regolaturi, entitajiet tal-lob responsabbli, dawk tal-isport u anki gruppi tal-lobby li huma wkoll interessati. Jiena nemmen li l-unika mod kif nistgħu nirregolaw dan is-settur tal-lob tal-azzart online li huwa ta' natura minnu nifsu transkonfinali u li jkollna ċertu livell ta' armonizzazzjoni fil-suq waħdini imma hemm bżonn li aħna nirrispettaw il-burdata attwali eh, fuq livell politiku anke fil-Parlament Ewropew fil kunsell irridu nirrispettaw ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà kemm jista' jkun. Dak li jiena nixtieq nagħmel huwa li eh, Eh, nitkellem ftit eh, il-punti eh, dwar il-punti ewlenin li se nindirizza fl-abbozz tiegħi nibda billi nirringrazzja lill-Kummissjoni għal proposti tagħha u ma' proposti tajbin u nistgħu nużawhom bħala bażi għal ħidma tagħna. L-ewwel punti li rridu nieħdu azzjoni fuq huwa propju konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi ħafna mill-membri ta' dan il-Kumitat japprezzaw li għaddejna minn perjodu ta' żmien fejn il-Kummissjoni kienet tagħmel ftit li xejn biex tinforza il-liġi u din hija tassew ħasra fil-ferma tiegħi. Madana kollu, għalmenu minn meta ħareġ ir-rapport ta' Sur Kreutzmann huwa li l-Kummissjoni eh, qed edha tieħu rwol iktar jew approċċ iktar proattiv imma tbaqa' ħafna iktar xisir u jiena se nħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli tinforza il-regoli tas-suq waħdini jien naħseb illi suq wahdini se jibbenefika minn kooperazzjoni amministrattiva bir regolaturi nazzjonali u kwistjonijiet ta' inforzar. Jista' jkollna pereżempju standards tekniċi komuni li se jwaslu għall-iktar effiċjenza u ntikom eżempju pereżempju l-identifikazzjoni komuni ta' min qed jilab dan huwa qasam prattiku fejn l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel kontribut. Irridu nieħdu azzjoni biex inħarsu l-konsumaturi u anke fil-qasam tar-reklamar Eżempju, huwa pereżempju l-possibilità li kollom il-konsumaturi biex jiffissaw limiti għal eh, lob tal-azzar ġew kellha li jeskludu lilhom infushom mis-siti online u li dan ikun applikabbli fil-suq waħdin ikollu kemm hu nistgħu nibdew b'kodiċi ta' kondotta, nistgħu wkoll ikonna simbolu li ċerti operaturi jistaw eh, jużaw jekk huma jkunu għadun isegwu kodiċi ta' kondotta un mbagħad eventwalment eh, nistaw nistgħu ngħaddu għal liġi iktar formali websa nistaw nieħdu kollazzjoni fuq il-ħasil tal-flus biex niżguraw illi ma, jkunx hemm ħasil tal-flus fil- suq tal-lob tal-azzart online u anki nħarsu l-integrità tal-sport. Irridu niżguraw illi l-lob tal-azzart online ma jkunx eh, involut fil-xiri eh, tal-partiti u eh, attività kriminali oħra fil-qasam tal-sport l-abbozz tal-rapporti għandu jkun lest sa' nofs il-ġimgħa d-dieħla jiena nibat kopja l shadow rapporteurs bl-Ingliż u mbagħad nibatu wkoll li tradutturi biex tinqaleb bil-lingwi l-oħra. Issa jina nixtieq nisma' x'jaħsbu x-shadow rapporteurs l-oħrajn u jekk forsi hemmx xi punti illi li qabżuli li naħallejthom barra dak il-każ għajduli u nagħmel ħilti biex ninkludi eh, dak li tajduli intom fil-ewwel abbozz. Mela l-iskadenza għal prezentar ta' l-emendi huwa l-4 ta' April, ġifir nittama li minissa sa' dakinhar nista' niltaqa' ma' shadow rapporters biex niddiskutu il-kompromessi sabiex nilħu konsensus wiesa kemm jista' jkun. Nikkonkludi billi ngħid li jiena ħerqan li naħdem eh, magħkom ma' shadow rapporteurs l-oħrajn biex noħorġu b'rapport illi propju jkopri u jinkludi l-opinjonijiet kollha tal-membri ta' dan il-kumitat. Grazzi ħafna għal eh, il-prezentazzjoni tal-punti jew l-enin tal-rapport ta' komissa nistinden il-Sinjura Petikajnen biex tiftaħ id-dibattitu għannom ta' Shadow Rapporteurs. Grazzi, ħafna grazzi l-rapporter għal kommenti kostruttivi ħafna u anki il- um, il li huwa lest li jkopera maħna jiena nammetti illi dan huwa suġġett sensittiv ħafna fejn l-istati membri adottaw approċċi differenti ħafna minn dawk l-aktar liberali għal dawk li huma ħafna iktar uh, ristretti sansi tra monopolistiċi. U din hija sitwazzjoni li aħna rridu nirrispettaw u dan huwa eh, il-punt ta' tluq tagħna dan għandu jkun minn eh, perspettiva personali tiegħi jiena nisgurakom illi se nipprova naħdem b'mod trasparenti u miftuħ bl-akbar rispett eh, biex ninkludi il-perspettivi differenti li jista' jkollkom fuq dan is-suġġett għaliex naħseb li dan jista' jkun ta' benefiċċju kbir għal konsumaturi jekk dan il-kumitat jirnexxielu jaqbel fuq pożizzjoni komuni fuq dan il-punt. Jiena naqbel li l-proposta tal-Kummissjoni hija pjuttost ibbilanċjata u eh, naqbel illi l-lob tal-azzart online huwa eh, fenomenu globali Għalek l-ewwel ħaġa illi rridu nindirizzaw hija rridu naraw kif sensibu bilanċ li minn banda dinja attività illi hija ta' natura globali kif ukoll Ewropea u rridu nieħdu azzjoni fuq dak il-livell u mbagħad mill-banda l-oħra eh, l-istrateġiji u l-politiċi differenti illi għażlu l-istati membru dan irridu jkunu rispettati wkoll. Jiena jkolli ngħid illi il- l-lob tal-azzart huwa fenomenu ta' natura partikolari u speċifika ħafna, ġifir ma nistawx inqabluh ma' prodotti oħrajn fil-suq intern ta' servizzi nistaw inqabluh ma' per eżempju vizzi oħrajn bħal xorb tal-alkohol u l-tipjib illi għadhom illi huma legali. Tis hemm bżonn ta' qafas legali sabiex dan jsir parti messu imma minħabba il-natura eh, tiegħu, il-natura li toħloq dipendenza, irrid ikun irregolat b'mod iddixxiplinat u stret ħafna irridu narfu illi dan huwa qassam partikolari ħafna bat dwar il-livell li ta' ħarsin tal-konsumaturi, tal-persuni taħt l tal-gruppi vulnerabbli dan għandu jkun it-tieni uh, priorità għalina. Fejn se jwassalna dan? Xuħut mill-problemi u xuħut mill-prinċipji li xtaqt insemmi biex eh, għamnek biex nkunu diskutu diskutuhom għan problemi ta' ħasil tal-flus, attivitajiet kriminali, dipendenza. Ġifiri, ħafna karatteristiċi problematiċi u dawn jidru li huma iktar ikkonċentrati uh, eh, fl-attività online milli f'attività fizika. Mela, x'nistgħu namlu f'dan il-kontestu kif nistgħu noħolqu iktar protezzjoni. Jiena naħseb illi l-ewwel net għandu jkollna sistema ta' identifikazzjoni illi tkun vinkolanti fuq livell eh, u tkun sikura. Irridu noħolqu sistema ta' identifikazzjoni tal-laba u ikonna numru ristret ta' per eżempju karta ta' kreditu jew tal-kont fil-bank. Dana sabiex nkunu nistaw nidentifikaw, nkunu nafu min qed jilab u minn fej ġejjin il-flus u fejn qed imorru il-flus. Dan huwa ovvjament marbut mal-ħassil tal-flus, attivitajiet kriminali oħrajn, il-ħlas il tat-taxxi fil-pajjiż ikkonċernat, eccetera. Umbat, wara li e, e, kunem din is-sistema ta' identifikazzjoni, il- possibilità li wieħed jimponi fuq nifsu eh, limiti ta' lob u anke tra li kun jista' jeskludi lilu nnifsu għal ċertu perjodu ta' żmien. Din mhijiex ħaġa faċli ħafna, però hija possibbli aħna għandu jkollna sistema Ewropea li tkopri l-Ewropa kollha fejn il-persuna li qed tilab tista' u għanda tiffissa il-limitu il taħħa għall-lo per eżempju ta' kull-jum jew ta' kull-ġimma jiffissa dak il-limitu u meta jintlaħaq il-limitu il-persuna tkun iblokkata. Imma eh, eh, ma jgħinx jekk wieħed jiblokka lilu nnifsu sa' ċertu limitu fuq sit wieħed u mbagħad eh, imur fuq sit ieħor u jibda jilab hemmhekk. Jiġifieri din titkun xi ħaġa komuni u il-limiti jridu jkunu rispettati kullimkien. Forsi nistgħu nikkonsidraw ukoll illi nqisu dawn il-żewġ kwistjonijiet bħala eh, vinkolanti legalment fuq livell Ewropew. Imma naħseb nibdew dan bħala linji gwida. Umbat, it-tielet punt huwa li fuq medda ta' żmien eh, itwal ta' żmien sabiex dawn l-affarijiet isiru vinkolanti fuq anke fuq dawk li qegħdin joffru s-servizzi fis-suq Ewropew. Naħseb illi e, min qed joffri s-servizzi ukoll għandu jkun irreġistrat jew inkella jridu jkunu liċenzjati fl-Ewropa. Aħna ma nistawx ikonna mekkanizmi ta' sanzjonijiet Ewropej jew nazzjonali illi dawn ikunu vinkolanti fuq eh, l-atturi jekk dan ma jkunux irreġistrati. L-aħħar punt fil-qosor dwar il-reklamar zlejali tal-lob tal-azzart online, il-kodiċi ta' kondotta, eccetera, l-kwistjoni ta' konformità ma' oqsa regolatorji nazzjonali, ma' liġi tal-Unjoni Ewropea u kif għal il-rapporter illi nridu nsaħħu ntejbu u naġġornaw il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-istati membri. Grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna ta' dawk l-idejat ċari ħafna, Signora Xaldemosa. Grazzi, President, u grazzi Sur Fox eh, għal-prezentazzjoni uh, tijak. Huwa interessanti illi għal darbohra qed niddiskutu s-suġġett tal-lob tal-azzart online Jider ċar illi diskussjonijiet mixjien il-qoddim, din hija xi ħaġa tajba u meħtieġa. U rrit ngħid illi għannom tal-grupp tal-Essandi aħna nilqaw il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li hija waħda tajba eh, tisħa fuq il-punti li huma importanti ħafna pal per eżempju ix-xiri tal-partiti punt importanti li għanna zgur nieħdu azzjoni fuqu, ma dak li joġobni l-iktar fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u għal-fatt illi il-Kummissjoni edha taraf li f'dan il-qasam għanna bżon li nieħdu approċ pass pass. Ma nistawx niġru wis għax irridu nirrispettaw il-kultura il kultura tal istati membri differenti u deċiżjonijiet li ħadu irridu kol nirrispettaw il-prinċipju tas sussedjarjetà. Imma madana kollu jiena nemmen illi forsi nistaw namlu ftit iktar progress fil-kontest tal-ħarsin tal-konsumaturi. Il-konsumaturi għandhom bżon eh, ikunu mħarsa, rridu nħarsu l-dawk li jilabu, rridu nħarsu l-nis taħt l-età. Ma naħsibx qed namlu biżejjed illum. Hemm bżonn illi eh, meta kun qed naħdmu fuq rapporti jak irridu naraw kif nistgħu nsaħħu il-protezzjoni tal-konsumaturi. Dan huwa l-ikbar tħassib li għanna fil-grupp tal-SND. Imma jina bħalissa għadni minix lesta li najt illi bżon illi konna regolament Ewropew fuq il-lob tal-azzart online imma xorta nemmen illi nistaw namlu iktar fil eh, fuq livell ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn l-istati membri, naqbel mal-grupp ta' esperti li twaqqaf fil-Kommissjoni forsi nistaw noħorġu b'xi ideja dwar kif dan il-grupp ta' esperti jista' jaħdem b'mod iktar effiċenti u jagħmel iktar bżonn li niddiskutu kif nistaw nagħmlu progress dejjem imma irridu nħarsu lil konsumaturi. rrit najt illi mux faċli li wieħed ma jaqbilx miegħek sur Fox, met inti tajt illi hemm bżonn li jkun hemm konformità mal-liġijiet Ewropej. Min jista' jgħid li ma jaqbilx? Mhux ovvjament li kulħadd jaqbel, imma imma irridu narfu illi l-lob tal-azzart online mhux attività ekonomika normali hija attività ekonomika ta' natura partikolari ħafna u wieħed ma jistax jgħid illi dan is-settur irid eh, ikun konformi mal liġijiet kollha u regolamenti kollha fuq is-suq intern għaliex mhuwiex possibbli min natura tiegħu stess dan mhux possibbli u dan m'għandniex ninseb kif rajna saħansitra anki mid-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għalhekk hemm bżonn illi insibu bilanċ fil-waqt illi aħna narfu illi dan huwa settur partikolari ħafna, irridu mbagħad naraw kif nistaw. Na, nizguraw illi ikunem rispett tal-liġijiet rilevanti u anki għad-deċiżjonijiet illi ħadet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Irridu naraw x'ġara wkoll fl-istati membri differenti. Iva kien hemm ħafna stati membri ġodda fetħu s-swieq tagħhom Uridu naċċettaw il-fat li dana jieħu proċess li jieħu żmien rridu eh, naraw intuhom iċ-ċans li jsibu x'jaħdem l-aħjar fil-kuntest tagħhom, jiġifieri l-approċ ta' pass pass huwa proprju naħseb l-aħjar mod kif wieħed jindirizza dawn il-kwestjonijiet. Ħannuża l-pajjiż tiegħi danimarka bħala eżempju. Aħna għandna liġi ġdida liberali ħafna fuq il-lob tal-azzart U meta nitkellem mar l-operaturi differenti għamnek fl-Unjoni Ewropea, ħafna minnhom oġbu oġobhom il-modell danis għaliex huwa wieħed miftuħ faċli wieħed jikseb liċenzja, faċli li wieħed jagħti lil poplu danis kull opportunità li jixtiequ biex eh, jinvolvu ruħhom fil-lob tal-azzard, imma l-affarijiet ma tantx huma mixin fuq ir-rubini fil-waqt li huwa faċli wieħed jikseb liċenzja, wieħed ma jistax jiftaħ gazzetta, jiftaħ website, jew jara film fuq it-television mingħajr ma jkun bombardjat b'dawn ir-riklami fuq il-lob tal-azzart u huwa riklamar aggressiv ħafna fil-fema tiegħi aggressiv wis u naħseb li aħna dan irridu naħdmu fuq u jekk wieħed ikollu suq miftuħ dejjem skont id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mela x'għandna namlu biex Eh, suq miftuħ ma jfissirx illi jott kollox. It-tfal tijaj iħobbu il-futbol. Per eżempju, il-Bayern München, kull darba li jilabu, it-tfal tiegħu tijaj jarawhom il-partiti. Imma ma jistawx jaraw partita futbol mingħajr ma jkun hemm ir-riklamar eh, tal-loqallob tal-azzart u din hija problema Għalhekk jiena nħoss li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex inħarsu lil konsumaturi u jiena nixtieq li niddiskutu iktar dwar x'nistgħu nagħmlu. Nistgħu niddiskutu ħafna affarijiet għal ma se nieqaf hawnhekk u jina nistenna bil-ħerqa li nkomplu bid-diskussjonijiet tagħna fil-ġimgħat li ġejji, u uh, jina nisab ċerta li żgur se nsib biex soluzzjonijiet tajbin. Grazzi ħafna. L-għaret ċar hi l ta' l-informazzjoni li għanna fuq dan l-aspet li nistaw nużaw issa biex nimxu l-qoddim. Rapporteri ieħor kien Jurgen Kronzman insent insemmih illi u tin rapport wara Sinjura Charles Mose. Jurgen, x'taħseb? Thank you very much. I would like to Grazzi. Ħanetkellem l-Ingliż l-ewwel. Kulħadd qed jgħid li għanna prinċipju ta' sussidjarietà tajb wis ma' soluzzjoni ma tistax tkun biss bażi Ewropea li nħarsu minnu vulnerabli sabiex niġġieldu il-dipendenza fuq l-lob azzard il-match fixing, xaġa ma tistax tindirizza biss fuq livell nazzjonali. Nafu li nistaw namlu kollox pass pass u għacħar dan li xmanni f'kull stat membru li ċenzja id-Danimarka hija kas interessanti u eh, nafu li jem restrizzjonijiet fuq eh, oċin operatur biss, imma kemm jekk qed issemmija regolamentazzjoni, kemm jekk qed issemmija xi ħaġa oħra, xorta kellna bżonn soluzzjoni Ewropea. U interessanti illi l-qorti tal-Ġustizzja Ewropea qalet illi iktar kemm ikollok liċenzji, iktar ikollok ħarsin tal-konsumatur. din fl-ħar sentenza taħħom. U dan huwa ċara li x'meta jkollok suq illegali ma tistax tħares il-konsumatur. Meta jkollok liċenzji tista' tagħmel definizzjoni ta' kif toħroġ liċenzja u kollox ikun trasparenti u bekk tikkontrolla aħjar l-azzjonijiet. Komplissa bil-Ġermanis, Permezza din l-inizjattiva l-Kommissjoni tissejjaħ azzjoni fos bejn il-Parlament Ewropew smajna misnira xogħol de Mose u mir-rapporti għaj ukoll. Nieħdu gost li ħafna mir-rekomandazzjonijiet mir-rapporti għaj huma riflessi fil-pjantazzjoni madana kollu. Minkejja din eh, l-istampa pozittiva, ma nasibx il-Kommissjoni kien ambizjuża biżejjed il-Kummissjoni rikonoxxiet bir-raġun li hemm bżonn ikonna għaffas iktar dettaljat, aktar wiesa għasso uniku sabiex niġildu l-kriminalità, nħarsu l-konsumatur u anka il-kamp sportiv. Imma f'suq digitali minar frontieri l-istati membri ma jistaw jiksbu dan u ħedhom. Il-Kummissjoni ħarġet banaliżi valida ħafna, però mamliġ bizzet biex issolvi problemi u l-pjantazzjoni per eżempju manna lebda miżur legali għal l-obta l-azzart online u fil fatet qed nifokaw aktar fuq kooperazzjoni u skambju tal aqba prassi, pero mem lebda rakkomandazzjoni vinkolanti. Il-Kommissjoni u kol ħabret illi ħat revedi dan wara sentejn, un bat jaraw miżuri ġizlativi ulterjuri miex meħtieġa. Jena fiduċjus illi il-Kommissjoni se toħroġ konklużjoni finali illi tajt illi għandhom bżon jihdu passiħor. Niftaħ il-Kommissjoni tal-li zgurat illi stati membri għandhom jimplementaw implementaw il-liġi Ewropea b'mod prioritarju. Il-Kommissjoni ovvjament semat il-Parlament u qed eh, taħdem bħala gwardjan ta' trattat kull proċeduri f'każ ta' ksur għandhom iħallu l-frott jekk stat membru ma jipprovdux informazzjoni li huma obbligati li jipprovdu. Tieni priorità fuq l-aġenda tal-Kummissjoni, kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet jenat li l-kooperazzjoni bejn unitajiet mandomx iżidu fil-burokrazija, test però huwa ħarsin tal-konsumatur, per eżempju, tista' tiġi approvata permezz ta' skambju ta' informazzjoni personali. U dan huwa qasam fejn jista' jkun hemm titjib, it-tielet priorità' ħarsin ta' minorenni u dawk li jistaw jisofru minn dipendenza jina nifraħ l kommissjoni tal-li provat toħloq kondizjoni tqafas ideali, mżon ikonna standards komuni fuq l-ola level, pero nifokaw fuq ħaġa waħda mandiċ twassanna sabiex nitraskura waqs moħra, li ma nirregolamentax miex soluzzjoni, bżonn li konna l-obta l legali u koll, dan u mod kif nistaw niprovdu ħarsin. Fuq ħasil tal-flus, għanna fil-parlament, tlabna kooperazzjoni msaħħa ma' autoritajiet tal-polizija kif ukoll autoritajiet nazzjonali responsabbli għal miżuri ġudizzjari hemm bżonn ikun hemm punti ta' fukar nazzjonali fuq dan mingħajr miżuri legalment vinkolanti ma naħsibx li dan jista' jinkiseb, però frodi kif ukoll ħasil tal-flus huma parti integrali ta' ġustizzja affarijiet interni. Il-Ministeri f'dal-qasam għandhom jagħmlu dak li għandhom jagħmlu, ir-rwol tal-lob tal-azzart online u direttiva fuq ħasil tal-flus huma affarijiet jena nappoġġaw Il-ħames priorita ħarsin tal-integrità fl-ambitu sportiv u anka eh, l-Open Babas dan huwa teddida teddi għall-integrità tal-isports hija ħaġa għad dinja fid-dinja kollha u l-autoritajiet flimkien ma' minni prof servizzi għandhom jaħdmu ħjar flimkien u jaħdmu kol mod imsaxħa mhux biss flimkien imma nkam Awtoritajiet Ewropej u autoritajiet tal-Pulizija Ewropej ankab mal Europol. Dan itina puntat tluq validu ħafna. U koll nistab il-ħerqa dak li se jproduċi bil-miktub Sir Fox li konna kooperazzjoni palma kenna rapporti għajna sebħaj konna bazi wisa fil-parlament. Iktar rapport wasal l-fat li għanna approvazzjoni fuq dawn l-idea din l-approvazzjoni bat fisser il-Kommissjoni tista' tkun kemm xejn iktar ambizzjuża li xfaħim l-aħħar dan u li hemm bżonn biex bekk il-problemi li ressaqna hawnhekk jajdunna li jemżon nieħdu passi fuq livell Ewropew bekk nħedġu l komissjoni sabiex sabiex taħodhom dal-passi għandna prinċipi ta' sussidjarjetà u fil-ġejjini forsi għandna bżonn għaddu mill-sussidjarjetà regolamentazzjoni grazzi ħafna. L-aħħar żewġ rapporter rapporters u sur Rule u anka sur Borgezio illi huwa shadow rapporter ukoll. Is-Sinjura Rule. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, mhux biss ir-rapporter għaliex manna xej bil-miktub minn għandu s'issa, però grazzi li Sur Kreuzman għaliex fir rapporti għaw kena poċ wisa fil-Parlament. U nittama li rapport ta' Sur Fox ikompli fl-istess direzzjoni. U li ma mmorrux lura għal din il-gwerra bl-essenza għajna qabel hemm konflitt ta' interess bejn sussidjarjetà fuq naħa u l-idea li rdu niżguraw illi konna ħarsin tal-konsumatur xira. Stati membri ma femux xemżon, ma femux li jemżon morru li l-mizzoni vagi, ma femux fejn hemm bżonn azzjoni Ewropea, ma dan ukollu naħseb illi fejn għanna nidentifikaw fejn fejn ifukaw ftuħ ta' suq hija naħa waħda tal-munita li huwa importanti u niġġieldu attività kriminali tisti fil-qasam, nindirizzaw id-dipendenza, nindirizzaw reklamar inġust, xaġa li tkellma fuq sunu xodemma u zew sunu jappetikajnen. U għabisek ikonna ftejim ġustu bilanċat ta' fejn huma dal-konflitti ta' interess nisan ħorġu b'soluzzjoni deċenti. Kwistjoni waħda hija liċenzjari ma liċenzjari l marbut mal-fatt illi dawn il-problemi għanna nindirizzawa, u din hija ħaġa pożittiva l rajna fir rapporti tiegħek għaliex kien hemm miżuri speċifiċi ħafna għal dawk eh, il-żoni problematiċi li mhux se jisparixxu mill-malada żgur Sir Borghezio. Grazie. Grazie ħafna President. Il-diskussjoni li għanna l-lum fuq uh, daw id-dokumenti mandomx, mandiġ koni brez bazata fuq xaħġa ġenerali wis. L-impatt tal-lobta zard online huwa rivoluzzjoni meta mqabbel mal-kontest tradizjonali, ġifiri l-lobta zard fisswali tal-lob kontrollati illi ħolqu problemi iva bla dubju, però kif tista' tajt eh, kienu qed jiġu regolamentati b'mod b'saħħtu ħafna. Per eżempju, il poliska franċiża kienet effettiva, però l-affarijiet inbidlu issa. Għanna issa attivitajiet ta' lob illi hija kompletament kriminali f'natura tagħha u tista' tiġi kastigata iva minn min u ankarigata għal kontroll. Il-realtà l-ġdida tal-lob tal-azzart bidlet l-internet f'xibka kbira u globali. Xol Italja, dis situazzjoni edha sir ħaġa li tħassibna ħafna. Fl-Italja, l lop online il-axħa l-22% tassu dinji. U dan eh, eh, fl-Italja il-axħa 0.7% tal l-attività ekonomika kollha, piġifieri. Eh, l-intaxxar huwa effettiv dal-qasam f'pajjiż fi kriżi bħal tagħna jintefa' intefa' 15.4 biljun euro għal 2012. Min qed imexxi din l-attività? Ġew identifikati 390 sit elettroniku. Fissem kumpaniji b'20 sedi f-ċipru, Malta, Ġibilta, fl-Awstrija u San Marino. Eġeferi, il-dawk sejħu l-om tax havens u koll ma nafux minnem warajom daw l-attivitajiet. Jista' jkun ehm, il-familja Korallo illi ġa kienet protagonista ta' kontrat pubbliku fil-qasam tal-lottu. Inkredibilment fl-Italja l-lottu illi qabel konna fuq televizjoni sa madni ntellaw hekk. Edin id-diskutu fuq kif inħarsu l-utent u l-konsumatur minnu nifsu Jiena nixtieq il-konsumatur ikun ħares u ukoll minn dawk il-persuni għarriqa fin-netwerk globali għaliex x'garanzija għandna fuq regolta tal-lob meta nażbu li l-lob qiegħed fidejn persuni il qas nafu minn huma. Ma nafux eċebka eh, taħħom kemmija għawija fil-dinja kriminali, ġifiri kollo xieġanna naħsbu li das daw il-persuni li jużaw flus, flus xaktar ġej mit-trafikar ta' droga, ma nafux kif iġiburuhom meta imessu daw l-attivitajiet online li mhumiex żgur dawn gentleman Ingliżi ma xaktar persuni tal-kamorra l-mafja u l-andrangeta. U dan huwa eddit serju għall-utenti. Kif nasbu fuq ħarsin tal-minorenni meta kulħadd jista' jixtri skeda mħalsa minn qabel u jilab online, ma jkun jaf ħadd minnu il-persuna u minnu renni jew le. Iġifieri, hemm bżonn regoli riġidi fuq traċċabilità. Kif ukoll aċċess għall oponna li m'għandux ikun man diskriminat jekk irid tassew inħarsu l-interess pubbliku fl-aħħar u nikkonkludijaw aspetti ieħor illi ħasseb Nitkellem fuq pajjiżi ma nħoss li l-Awtorità Ewropej jridu jivverifikaw jekk dan huwa f'numa Taljan biss jew le. Gruppi bankarji ta', ta importanza primarja fil- propieta tal-Lobter Azzart Online fl-Italja għandna l-Monte Paschi di Siena li fil-dal-żmien u għam ċappaz fatti gravi li għandhom xaqsu kol marriċ klaċ tal-flus u huwa proprietarju primarju ta' mm, kumpanija tal ta' żart online u anka l-Intesa San Paolo waħda mill-lew l-iktar bannek importalli u tikkontrolla l-kapital tal-kumpanija żnaj ma nafsu iċ normali illi banek illi uh, ma mnux deċizjoni bej spekulazzjoni u ta' flus tradizjonali minnajr ma jkunem din id-distinzjoni qed inwaslu għal situazzjoni fej banek tradizjonali qed jassorbu flus ta' attività ekonomika qed jgħidu l-flus ta' min ħalla sittaxxi u l-flus ta' nies qed jispiċċaw jiffinanzjaw attivitajiet suspettużi bħal dawk tal-lob eh, tal-azzards online. Thank you very much for that. Seħafna. Muxet, nitkellmu fuq ħasil tal-flus, il reglementazzjoni fuq il-banek, pero rabtaj importanti va. Senjuri għan inqas minn kwart tarridu nal-qof nofsina l-xanna punti ħor għan nerba kellima fuq l-istati għaj għandi kol kommissjoni. u? Il-kommissjoni se jkun opportunità titkellem iktar tard imma fil-prezent Hemżon nisimaw mill-membri ta' tal parlament Jekk il-kommissjoni ti permettinna nistiden l-Sinjura Weilner u Sinjura Filmen, il-Sinjura Sanalova u l-Sinjura Peresa biex jitkelmu għal zewċ minuti, mux iktar, għal xunati rapporter, nishtiqnati rapporter opportunità sabiex jala. Għankun rat ħafna. Jekk tixtieq titkellmu aktar fit-tul, tistgħu teżerċitaw din eh, l-għażla aktar tard. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann es auch kurz machen. Grazie ħafna, eh, Sir President, nista' nitkellem fil-qosor, jena smajt il kelima ta' qabli u dak li intqal. U jena naqbel mija fil-mija. Jina qed nistaġa fil-fatt li jina qed naqbel 100% ma' Sir Koitzman. Iżda ċerti stati federali iħarsu lejna jisna aħna qed nindahlu fil-qasam fil ta' responsabilità tal-istat tal membru. Jina eh, jina ma naqbilx ma dan. It-tini punt, il-rapport li zietr reċenti ta' Sur Kreutzmann ta' Sinjora Sheldman aħna rajna xi tibdiliet fih. L-ewwel net li skandlu enormi l-ikbar skandlu li qatt kien fil-match fixing fid-dinja u mhux biss fl-Ewropa dana qed jobbligana biex naħdmu fuq dan jiena nsejjaħ li Sir Fox biex eh, jaġġorna dan il-punt fir-rapport għax hawnhekk hemm il-frodi fuq l-entużjasti tal-isports kull imkien fid-dinja. Umbat għanna direttiva tal-ħasil tal-flus, il-recast li għandu jiġi inkluż u koll. Smajna il-kollega Taljan u dak li qed xitlob li l-kumpaniji kollha wara dan il-kumpanija li jkunu brass plate biss u kumpanija oħra jrid ikun hemm trasparenza hemmhekk pala riżultat ta' direttiva fuq il-ħassil tal-flus. Dawk iż-żewġ punti għandhom jiddaħlu. Grazzi ħafna. Is-sur flenja um, nilqak uh, um, l-arfin tijak f'dan il-komitat. Grazzi ħafna L-għonet nishtiq naqbel ma' snjura xalama li aħna eh, qed nimxu l-qoddim, issa bil-mod ilna disa snin għaddin u għadni bl-istess sentiment li huwa l-iżvilupp tekniku fl-istat membru illi qed qegħdin mixjin bil-mod li aħna nadattaw għalih għanna żmien biex nimxu il-qoddim passi u se nsemmi leġislazzjoni hawnhekk iżda fl-interess tal-ħarsin tal-konsumaturi iżda jina għandi ngħid li jina għamil progress ukoll u ngħid ukoll li l u huma eh, tajbin nistgħu naċċettaw iżda jekk jipproteġu il-konsumaturi u mux id-dħul tal-gvernijiet u meta nħares lejom, dan mhuwiex il-każ u l-Kummissjoni trid taġixxi f'dan qasam. Il-liċenzji Nasab li l-Komissjoni kella tagħmel iżjed u eh, kella tikteb iżjed biex twaqqaf il-pis burokratiku u l-burokrazija fil-istati membri li jazlu il-licenzi, il-model tal-licenzi, il-bicċa kbira minnom jazlu l-istess ħaġa iżda ehm, jazlu mod differenti biex jamlu hekk u joħol u l-burokrazija. Biex jamlu hekk għal protezzjonizmu il-Komissjoni trid taġixxi u naħseb li hemm eżempju ta' dan u aħna nistennew dan mill-Komissjoni. In-numru tal-ksur li hemm hija ħaġa imbarazzanti u l-mod in-numru tal darbiet li kienet hemm u l-aħħar il-protezzjoni tal-konsumaturi. Stramba li aħna ħallejna dan barra mill-direttiva fuq l-ob tal-azzart U nasab li kena eżempji, ħafna eżempji fejn għanna namlu għek, iżda l-auto-esklużjoni jekk jina namelek fl-Svezja, ovvjament irrid namelek u koll eh, għanna niġi esklus u koll fl-Europa kolla. U jekk dan huwa l-każ aħna qegħdin hawnhekk biex nopponu l-kontra. Grazzi ħafna. Grazzi eh, u għapjaċir li qiegħed hawnhekk, grazzi għal kompromess dwar monopolistijak. Is-sinjura sana lafa. Għazzax minuti kħeġbak. Ma mela, se nitkellem fil-qosor jena shadow għal dan il-rapport fil- fil- um, komitat dwar il-kultura unnek edin flimko iżda nishtiq nħares lejn il-punt tal-ħarsin tal-konsumaturi Naħseb li huwa importanti illi niddikjaraw illi il-lob tal-azzart online eh, fih riskju serju fil tal-izvilup tal-dipendenza jew l-vizzjar. Memx għal-fejt u għar fil-fat online għax ma tridx tidħol xi kamra fiżikament. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal komunikat Nasab li huwa ta' level oli. Nas rajt ħafna li huwa rifless hemmhekk li jiena nemmen fihom. Fil-Kumitat li kon aħna kellna diskussjoni fejn ħarisna lejn dan il-punt. Diskutejna fit-tul dwar il-riklami responsabbli u saħħaqna fuq il-protezzjoni tal-gruppi vulnerabli, il-minorenni u it-tfal. Nemnu illi għanna jkonna proibizjoni u kol fuq il-lob tal-azzart um, firgwad tal-minorenni, un bat il-firgwad tal-match fixing fil-futbol l-Interpol. fil futbol l interpol zvela din dan il-network enormi fil-rigward tal-irranġar tal irranċar tal tal rizultati u dan għajwaqqa l-integrità tal-isport u ħafna persuni semmu dan il-punt u għanna nħarsu leħ. Grazzi. is signor Aragon Peris għal żewġ minuti kħeġbok. Grazzi ħafna, President. Mela l-minuta kena dibattitu fit-tul dwar dan, jina ma stajċin ħalli dan id-dibattitu minn ma najt illi jridu naġixu issa biex nevitaw um, problemi ikbar. Issemmaw il-networks ta' interessi moħbin fl-Italja. Eh, għanna uh, jkun għazir trasparenza, għanna jkun licenzjara l-operaturi u għabbażi ta' tlet prinċipji uh, importanti ħafna solidarieta l-ewel net il-, il il-lob tal-azzard dejjem kien suġġett ta' beneficju tal-soċieta, mbagħad integrità, mbagħad illi nkunu kawti u barra minn hekk irrid ikun hemm l-identifikazzjoni tal-operaturi kif intqal Mr. Foss u qal li tkellem mal organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati u l-operaturi u r-regolaturi tal-lob tal-azzard online iżda indunajt illi illi ma semmix l-organizzazzjonijiet tal-laba irridu nevitaw eh, perikli li jkunu ikbar, irridu noqogħdu attenti li l-utent jidentifika roħu b'karta ta' identità u permezz ta' xi test jew limitazzjoni fuq kemm jistgħu jilabu online. Grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd għal dawn il-kontribuzzjonijiet ta'kom tant um, rikki mill-pajjiżi differenti. Mela, eh, issa se nistieden li sur Ashley Fox biex jikonkludi fuq uh, din diskussjoni. Grazzi, jiena ħad pjaċir nisma l-opinjonijiet kollha li tres u jiena se naħdem magħkom biex niproduċi rapport illi nittama li nkunu nisa naqblu kollha fuq u f'żewġ minuti jiena ma nistax inħares lej il-punti kollha iżda se nikkummenta fuq il-match fixing u fuq il-ħasil tal-flows. Dawk huma importanti ħafna għanna niżguraw illi l-lob tal-azzard online ma jiffaċilitax dan. Nixti um, imwissi il-membri li kontra li jamlu wis għandek permess tal-lob tal-azzard online għandek eh, tista' tintraċċa mod elettroniku bekk ma jistax ikollok il-match fixing permezz tal- tal-lob tal-azzard online għax hemm eh, traċċi elettroniku illi tista' tista' ssibhom. U bekk ehm, m'għandekx m'għandniex inmorru wis li lem fir-rigward tal-kommenti tagħna. Importanti għandna naħdmu fuq dan. Il-protezzjoni tal-konsumaturi huwa qasam importanti ħafna u anki t-titjib tal-offerta fil-rigward tal-konsumaturi. Iva, l-lob tal-azzart għandu jiġi regolat, iżda ma nix nieħdu um, ma nix ikonna opinjoni moralistika u najdu li huwa ħażin, ma nix nistmerru eh, l-lob tal-azzart u najdu le ma, ma nix ikonna l-lob tal-azzart. Grazzi. Grazzi, Iva, inti eh, eh, trid titlaq għax għandek il-ferrovija x'taqbad, inti se tibgħat ir-rapport eh, sa 26 ta' frar se tibgħatu għal traduzzjoni u mbagħad 21 ta' Marzu u mbagħad hemm l-4 ta' April l-iskadenza għall-membri u f'April ehm, u f'Mejju se jkollna f'29 u fit-30 ta' Mejju se jkollna votazzjoni. Grazzi ħafna. Jiena nistenna ħerqana għal diskussjoni um, taħra oħra mal fuq il-rapport ta' Sir Fox. Mela, jiena qed nieħu pjaċir nistieden li Sir Verheyen um, um, nixtieq ikolli r-rapport, uh, nixtieq nirringrazzja r-rapport opinjoli għall-industrija għall-riċerka u u l-istruttar tal-potenzjal tal-cloud eh, computing fl-Europa jiena aħna se nisimgħu mill-Kummissjoni, jiena qed nieħu pjaċir li surduka tal-qiegħed hawnhekk ukoll eh, surfenna jekk eh, il-kollegi tiegħek jistgħu jitwarbu minn nofs qed narah issa nilqgħu għandu ħafna esperjenza fil- dan il-qasam u ġili kien hawnhekk, un-bat għanna Is-Sinjura Maħarħajan se nikontrolla l-shadows issa mill-gruppi differenti għandi sur Peter Hotza mill-SNDs. Eh, dan huwa korrett, minix qed naraħ, ma nafx min se jitkellem għal SNDs jekk jogħġbok. Is-Sur Luke Gadi eh, għal eh, Sur Enstrom jiena qiegħed hawnhekk ukoll u daqshekk Sir Papa Pajas jgħet hawnhekk u għal ċer tal-grupp tal affari digitali. Mela, Sir Feħen, tista' titkellem jkaġbok? Grazie ħafna, Sir President, kollegi. Il-Kummissjoni Ewropea fl-istrateġija ġdida biex t-libera il-cloud computing fl-Ewropa hija ta' importanza kbira Dan jfisser potenzjal um, enormi hawnhekk illi għandna nsaħħu. ċinu għal-cloud computing l-ewwel net hawn min jaf x'inhu oħrajn li ma tantx kellhom x'jaqsmu miegħu. Dana jfisser il-ħasna tad-data ta' kwalunkwe tip illi inkludi software. F'computers li jkunu imbedin il-bot fih effett ta' enerġija, fih potenzjal. Għax jista' jkollok aċċess u ħazna għal data mingħajr ma tiddependi fuq il-computers individwali. Hemm id-dubji dwar jekk għandix naċċettaw il-cloud computer u l-implementazzjoni tagħha li ma liġi tapplika il-kriterji ta' protezzjoni ta' data minnu responsabli għat-telf ta' data il-propieta eh, intellettuali u l-protezzjoni tagħha fil-cloud, fil-sħaba. ħafna minn dawn il-sibiet legali, tħassib legali għandhom xaqsmu għax għax inti tkun qed titrasferixxi d-data f'dan il-cloud u mingħajr idea ċara dwar kemm se tħalliha hemmhekk u, u anki fil-gwad tal-access, access għal-data tijak u trasferiment tal-data tijak għant oħrajn u trid taġiċi mal min forni il-servizz il tal-cloud. Il-Kummissjoni x'taħseb eh, kif ukoll il- eh, mal-telekomunikazzjoni fl-Europa trid l-standard xirqat intertransferabilità li tista' tirriversja s-sitwazzjoni. U għandek ikollok il-termini u kondizjonijiet xirqa kif suppost bejn il-miniforni u l-utenti. il forni u l utenti Ir-rapporti għaj jitkellem dwar il-potenzjali tal-cloud frigwad tal- Uħdim fuq il-kwestjoni ekonomika għonek iżana applikazzjonijiet iżjed wisajn anki għal-konsumaturi u għal-autoritajiet l-SMEs jistaw jużaw, jistaw jibbenifikaw mill-użu tal-cloud jistaw jikollom aċċess mod indipendenti għal cloud u dan jisaj wasal għal ħol inta xogħol u anke għadħol. Dan jfisser però li n-networks għal-broadband għandhom jissaxħu u dan dispożizzjoni tiddependi fuq dan. Mal-computing tal fuq l-cloud ħafna data se se um, tiċċaqlaq minn um, hemm u bekk għandna bżonn il-network tal-broadband u għanna nsaħħu dan u dan u dina hija l-prekondizzjoni biex nużaw il-potenzjal nas għanna noqodu attenti li ma nirregolawx xwis għawne, għax inkella l-potenzjal għal-servizzi l-ġodda ma, ma titwettax. Jiena eh, ikkonċentrajt fuq dawn il-punti fl-opinjoni tiegħi. Ovvjament hemm limiti fuq kemm tista' tiddaħħal f'opinjoni bħal din u għalhekk għandna nistudjaw breqqa eh, xem bżonn li nisħu fuq jiena naċċetta kull suġġeriment għal emendi komplementari biex il-pozizjoni tal-Komitat ikun rifless bir-reqqa fl-aspetti kollha tal rapporti għaj. L-ewwel net il-frammentazzjoni tas-suq intern digitali għandna nħarsu lejn il-bażi legali li mhix ċara fl-istati membri Dan jwasal għal kontratti komplessi eh, u eh, min forni il-servizzi li u jitlu f'dan is-suq ma jkunux u jitlu. Għalihum bat għanna bżon nibnu l-fiduċa għal-konsumaturi u għal-kumpaniji firgwajt tal-sigurezza tal-data fit trasferiment u l-protezzjoni tal-data. Jiena nilqa l-proposta tal-Komissjoni f'dan is-sens f'rigward ta' kondizzjonijiet kontrattwali li se jiġu nfisra u illi naħdmu fuq il-liġi il ġenerali frigward tal-beħ, f'rigward tal-interoperabilità u l-portabilità tal-data għanna ninkoraġiċu dan importanti biex il-kumpaniji eh, u l-pubbliku in ġenerali jaċċettaw dan. Jekk inti mintix um, ehm, kontent bil-min jiprovdi servizz tijak, għandek tkun liberu li tbidlu aċċess transkonfinali għandu jiġi żgurat mod legali. Dan huwa pass legali li se jkun meħtieġ fil-ġejjieni għandna jkollna sistema ta' liċenzjar u għandna jkollna reviżjoni tal-copyright. tal copyright tal fil tal-cloud computing dana se jkun importanti ħafna se konna dibattitu fil-ġejjini wkoll eh, flimkien ma' dibattitu li diġa titwetta u cloud computing żgur li se jkun parti minn dan. Is-settur pubbliku u l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jużaw il-cloud computing. Jista' jkun hemm sinerġija li gvern, per eżempju, gvern online jistaw jina tajnuna b'dan il-mod, specialment fil-kampanja fejn id-distanzi kbar eh, bejn dak li jkunu l-uffiċċju ehm, ikunu kbar. Minar prezenza lokali tista bekk tavviċina il-konsumaturi permezz tal-cloud. L-aħħar punt tiegħi huwa riċerka l-iżvilupp u l-intraprenditorjat. Għanna potenzjal enormi hawnhekk il-Kommissjoni għanda tiżgura li l-cloud computing jkun il-priorità għal firgward tal-finanzi pubbliċi għal riċerka. Forsi għanna nħarsu lejn program eh, mifruxa mal-Unjoni Ewropea kollha biex ninkoraġixxu il-cloud computing firgward tal-iżvilupp ta' teknoloġiji u servizzi ġodda f'dan il-qasam eh, naħseb li hemm potenzjal enormi hawnhekk li għadu hemm xintuża u dan jkun pass ewlieni għall Ewropa. dominanza f'pajjiżi oħra tad-dinja iżda mhux daqshekk qawwi li l-Ewropa ma tistax tilħaqhom biftit passi li jkunu biss deċissivi. Jiena kuntenta li nirċievi suġġerimenti tagħkom biex Insidu ma din, dan l-opinjoni. Din l-opinjoni għax għana nabbozzaw din l-opinjoni fil-qasir iżda nistaw nżidu affarijiet iżjettar. Grazzi ħafna, għandek raġun. Nasab li ħafna opportunitajiet biex nżidu l-valur misju ta' unek u nasab li għanna għafas biex namluwek. Ma jiena tara l-ħadd mill-SND hawnhekk biex iwieġeb u bekk se nati l-kelma lis-Sinjura Lizugak biex biex titkellem um, sur l-Kungad biex jitkellem fisem l-ewwel shadow. Grazzi ħafna l dan ir-rapport għaddin din l-opinjoni. Diffiċli li ma taqbilx fuq dan is-suġġett Nasab illi xi kwistjonijiet bħal copyright per eżempju jista' jkunu sensittivi politikament, iżda naħseb li l-konklużjonijiet diffiċli li ma taqbilx dwarhom. Naqblu li l-opinjoni tkopri l-aspetti l-ewlenin U li siet importanti l-aspetti tal inkow jiġifieri li nidu nappoġġaw il- natu spinta l-so digitali u l-cloud computing se jgħajna hawnhekk hemm vantaġġi, ħafna vantaġġi fil-cloud computing. Nistgħu nfadli ħafna nifrankaw ħafna flus fih potenzjal biex noħolqu x-xogħol skont l-istudju mill-Università tal-Milan, punt ħames miljun impiegi fil-fatt. Mm, jekk titkellem dwar it-kabbir huwa ħafna fiħ eh, tonnellaġġi ta', ta, ta, ta xogħol li jkun disponibbli. U bekk għandi nirrefletti fuq id-diskrezzjoni tal-budget għax jekk taqbad mal-internet huwa l-liżjet importanti hawnhekk semmaw il-postijiet imbedin u il-potenzjal tal-cloud computing biex eh, dawn in-nies fil-postijiet imbedin ikunu um, maqbuda man netu bekk jina nsiba frustranti li l-proposta mill-istati membri biex jaqtaw il-konnettività fl-Europa. Għanna nindirizzaw dan fl-opinjoni tagħna. Jiena nistenna ħerqan biex naħdem mal-relatur fil-ġimgħat li ġejjin. Thank you. Well, just like Mr. Lukagod, I, I'd like to start by saying that, that yes, I, I, uh, I too agree with the opinion. Iva, jena u koll naqbel ma din l-opinjoni. Issa, zewċ aspetti fuq uh, eh, l-spionaċ industrijali l-ewel net. Dan mhuwiex kopert, dan l-aspett mhuwiex kopert eh, fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Imma il-fatt huwa meta il-servizzi ta' sigurtà ta' pajjiż dejjem għandhom aċċess ħieħ għad-data tagħhom. Jekk ma jsirx proċessar, ir-riski jistgħu jiżdiedu mal e kif wieħed jibda jitkellem dwar l-użu ta' dawn is-servizzi cloud, id-data tkun ċara u aċċessibbli għas-servizzi ta' sigurtà tal-pajjiż ospitanti jekk wieħed iddaħħal id-data fi cloud jekk xi ħadd eh, qed jagħmel da fl-Azerbajġan, is-servizzi ta' sigurtà fl-Azerbajġan mela għandhom aċċess għalih. Jekk il-cloud kollha eh, toffri servizzi ukoll fil-Istati Uniti mela servizzi sigriti kollhom ukoll aċċess għal dik il-cloud. Li m'għandix taqsam tant mal-persuni individwali jew mhix SMEs jekk eh, l-NSA, il-Servizz ta' Sigurtà fl-Istati Uniti, jaqraw l-informazzjoni, jekk inti pizzerija lokali eh, l-NSA ma jkollab dan interess eh, fir-riċetta tiegħek, imma jekk inti konsorzjum pereżempju tal-Airbus, ma naħsibx li tkun trid tuża il-cloud għaliex xek tagħmel dan dan ifisser li il-Boeing ikollu kull aċċess ħieħ għal kull tender illi intom eh, tiħdu sem fija, jiġifiri għal kumpaniji kbar eh, eh, toħloq problemi din issa fir rigward tal-autoritajiet pubbliċi. Iva, l-istess teknika ta' applika ġifir meta data tiddaħħal fil-cloud din tintbat l pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Jekk dik il-cloud ikolla u koll eh, toffri servizzi f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea naħseb din hija xi ħaġa li wieħed forsi jrid jaħseb fuqha bis-serjetà wieħed jistaqsi ma jekkux fir-realtà jrid ipoġġi din l-informazzjoni kollha fil-cloud kemm huma komdi li din l-informazzjoni tispiċċa f'pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea Umbat dwar il levis fil-komunikazzjoni qed li għaddejja medjazzjoni bħalissa komunikazzjoni ma tantx titkellem dwar il-suġġett tal-levies. Imma jekk id-drittijiet tal-awturu minni kollu dawn eh, detenturi ta' dawn id-drittijiet jiddependi jekk dawn irridux eh, levis fuq din it-teknoloġija kif irnexxilhom ukoll jiksbu eh, l-impożizzjoni ta' levis fuq affarijiet oħrajn jiena tal-fema illi dan għandu mnejn uh, jeqret il-cloud computing fl-Europa għall-individwi u għall-SMEs illi kieku ikollhom l-opportunità illi jużaw għalix jekk dana se jkun se jkollu marbut miegħu taxxa addizzjonali eh, eh, wieħed jaqta' qalbu il-Komissjoni qed tgħid li llum jista' jkollok il-mużika fuq il-mobile tiegħek u tista' tmur fejn trid u tisma' il-mużika. il mużika jekk inti tpoġġija fuq il-cloud din il-mużika u tismaħħa eh, meta tkun qed tivvjaġġa issa dan se jkun jinvolvi aktar spejjeż, aktar levies. Naħseb illi eh, dan eh, se jagħmel ħafna ħsara lil possibilità li l-cloud tiġi adottata bisħieħ fl-Ewropa. Mela dawk kienu l-punti li xtaqt inqajjem jien. Iva, grazzi ħafna, Sir Engstrom. Ftit punti li xtaqt inqajjem jien qabel ma nagħti l-mikrofonu lill-oħrajn Jina rajt dan l-istudju eccellenti illi uh, talab li sir il-komitat tana stess għandkom it-tuħda eh, għatajn rridu nizguraw illi ċert ftit mix-xogħol illi nagħmlu aħna fuq kwestjonijiet li jorbtu mal-konsumaturi kunu riflessi wkoll fir-rapport ta' ħari Laqatni l-fat li l-cloud computing huwa kol xaġa prodott u servizz offrut il-konsumatur. Fuq livell wiesa jiena l-ġimgħa li għaddiet mort nixri kamera ġdida, anzi il-kamera ta' til il-mara meta snini u għadni ma użajtiex, imma meta uh, mort nixri din il- eh, eh, Minn rajta għalli trid biħla cloud biex ikollok fejn taħżen ir ritratti tiegħek U eh, imma nafxek il-konsumaturi jafu x'kondizzjonijiet hemm marbutin ma' din il-cloud. Imma qed issir tassew komodità illi qiegħda tkun offruta wkoll il-konsumaturi. Ejjena eh, mhux qed ngħid li konsumaturi m'għandhomx ikollhom iktar clouds, imma u illi jkunu jistgħu jużaw Eh, dawn is-servizzi għal daqstant hija ħaġa konvenjenti ħafna illi ma joqgħodux jingombraw il-computers tagħhom bir-ritratti eċċetra u jżommuhom fil-cloud. Issa dwar il-kontratti għal konsumaturi u kwestjoniet marbutin ma' sigurtà protezzjoni ta' data u ma' liktar affarijiet illi ħasbuna. U r-rapport tal-Kommissjoni Eh, indirizza dal-punti b'mod effettiv ħafna. Umbat dwar l-aspetti tassu intern, partikolarment fuq standards u l-interoperabilità u koll għalix jekk dawn se jkunu restrittivi f'dak li għandha xaqsa maċċess għal cloud jew inkella u se jibdew jintużaw b'mod li mur kontra il-kompetizzjoni eh, biex wieħed forsi jipprova jiddiriġi attività tal-konsumaturi lejn direzzjoni waħda jew oħra. Ħaġa oħra li tinteressana ħafna u proprju settur pubbliku u il-xiri u l-akwist pubbliku u eh, Christian Engstrom qal ukoll li l-autoritajiet pubbliċi għandhom lejn ikollhom eh, fil-pussess tagħhom id-dejta tagħna f'ġurisdizzjonijiet oħrajn u l-bażi legali għal dan kollu x'inhi u s-Sinjura Redding taħseb illi il-liġi Ewropea komuni fuq il-beħ imma anki il-qafas għal kontrat eh, komuni eh, hija xaħġa xi ħaġa li għandha mnejn forsi tiffaċilita l-cloud computing hija taħseb li cloud computing se tkun xaħġa eh, xi ħaġa kbira, applikazzjoni wiesa ħafna din se diskutu ħada wara nofsina issa naraw jekk l-evalwazzjoni tal-impatt tagħna fiħx xi ftit sħab fih ukoll Jena eh, naħseb illi se naħdmu fl-imkien b'mod eh, eh, eccellenti biex nizguraw illi il-konsumaturi jkunu mħarsa li l-interess tas suq intern ikun u koll appoġġat. Mela, grazzi ħafna. Ah, tajjeb, fl-axħar qed narak ġej tard. Skużani, illi eh, tlift l-ewer bicċa inti rapporter tal snd u eh, kontent illi għatamnek biex tamil l-intervent tijak. Iva, grazzi ħafna. Eh, l-istrateġija għal cloud computing hija kontribut importanti ħafna għassu digitali intern u anki għal l-izvilup sieħ tal-su intern u aspett importanti ħafna għalli kiena nilqa din il-proposta nemmen illi tmur fid direzzjoni tajba. Aspetti ta' protezzjoni ta' data uh, se jkunu importanti ħafna u hemm bżonn li nkunu nafu iktar dwarhom. Uh, hija uh, wkoll opportunità, opportunità kbira u importanti. biex aħna neħdu pozizjoni kunu nistaw nikkompetu uh, ma kompetituri ikbar fuq il-naħa eh, l-oħra ta' dinja, dinja opportunità illi ma' nix nħalluwa taħarbilna. Il-cloud computing jista' jwassal għal titjib sostanzjali f'ħafna oqsma fl-Ewropa. per eżempju, nistaw sansitra nifrankaw l-enerġija permezz tal-cloud computing għalli xija sistema illi ma taħlix ħafna enerġija ġifiri jiena naqbel 100% maħħa u nil-qaħħa. Mela, merħba li l-ek mod formali għamnek fil-komitatu grazzi għal-kontribut tijak. Mela, eh, nistennu bil-ħerqa li terġa tina għatmana fil-ġejjeni xaħtiħor tiħor jishti għadba għanna 10 minuti. Jekk joġobkom tkellmu għal madwar 0 minuti kull wieħed, se jkollkom l-arloġ fuq l-screen biex tkunu tistaw tirregolaw ruħkom. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l rapporteur Sabin għamilt biċċa xogħol tassew eċċellenti għad ħafna x'isir imma din hija xorta waħda inizjattiva importanti. Jena ma naħsibx li hawn xi ħadd li hu kontra il-cloud computing, għalmenu dawk li jifmu xi ħaġa fil- f'dan il-qasam u mux kontrih, żgur. Però hemm żewġ punti illi li li ħazbuni. trasparenza u s-sigurta uh, eh, legali, jena kemm il-darbati li fil-fema tiegħi il-cloud computing huwa bħal bank fejn wieħed Eh, jiddepozita l-flus. Imma f'dan il-kas miflok flus qed niddepozitaw data wa bank ġdid għal din l-era digitali li qed ngħixu fiha u eh, kemm il-darba għat illi din id-data illum qed issarraf bħala l-munita ġdida għanna il-munita u l-flus fuq swi eh, iktar tradizzjonali fil-waqt illi din id-data qiegħda tintuża b'mod ieħor imma bħala munita xorta waħda. Per eżempju, meta jiena niddepozita flusi f'bankna fejn huma flusi, imma meta jiena ndaħħal l-informazzjoni d-data tiegħi fil-cloud, ma nkunx naf fejn Eh, issu bħal meta wieħed ipoġġi flus il-bank, u mbagħad il-bank jgħidlek ma flusek m'għadhomx għandi. Meta jiena impoġġi il-data tiegħi fil-cloud, ma nkunx naf fejn hi din id-data, fejn qed tinżammu anke jekk jiena niddeċiedi illi nittrasferixxi id-data tiegħi minn ant operatura l ant operatur ieħor jew inkella eh, ma nkomplix nuża l-cloud u nieħdu l-informazzjoni d-dar, l-operatur dak li kien l-operatur tijaj jibqa xorta kollu kopja tal-informazzjoni li kellu tijaj u xieġrimbat jekk il-kontenut jew id-data tijaj jintilef xaħat jitlef id-data tijaj minħabba li għala xin top xieġrimbat min se jgħamil tajjeb għal dan it-telf kif u jekk ikun hemm kumpanija ta' cloud computing per eżempju li uh, tinxtara minn kumpanija oħra xieġri xieġri jekk dik il-kumpanija tfalli jew inkella il-servizz li joffru immur mill-ħażin għall-ar fil-waqt li din il-kumpanija tkun qiegħda tfalli. Naf li il-test ta' opinjoni ma jistax ikun twil ħafna imma dawn huma xi punti li għandna għom għaliex wara kollox wieħed irid irrawen fiduċa fil-cloud computing. Naqbel miegħek, President jgħid. Uh, Dak huma dejja tajbin ukoll Sir Ġifskowski. Grazzi. Eh, eh, x-diskussjoni qed ikonna hawnhekk, eh, diskussjoni li se ssir politika għaliex din għandha x'taqsam għal protezzjoni tad-data, kwestjoni illi se ssir waħda politika, mbagħad fir-rigward tal-kxif ta' bil-fors tad-data din ukoll se toħloq problemi mal-Istati Uniti u peress li dan huwa qafas ġenerali ħafna imma li uh, jolqot xogħol tagħna b'mod ħafna eh, b'ħafna modi differenti, pereżempju il-kummerċ elettroniku il-kwestjoni ta' frammentazzjoni ta' swieq minħabba traspożizzjoni li mhix qed issir b'mod uniformi rridu naħsbu dwar dan għal xinja problema wkoll l-istandardizzazzjoni, regoli dan huwa xogħol propju li qed nagħmlu aħna u li minajru Eh, ma jistax ikonna din is-sistema li taħdem kif imess. Mbagħad l-akwist pubbliku u l-standards li applikaw għal kulħadd fl-istess mod kullimkien u mbagħad id-data protection. Aħna hawnhekk imħasbin eh, dwar l-offerta ta' l-ola protezzjoni ta' data possibli, ma dana kollu hemm bżonn illi insibu bilanċ ma tħassib minħa ta' negozji biex ma noqerdux ċerti modelli ta' negozju u għawnek jekk aħna nitkelmu dwar il-segurtà u l-integrità tal-networks, il-notifika, il-violazzjoni tal-protezzjoni tad-data. Da kollu rridu nasbu fuqu u rridu kunu attivi anki bil-perspettiva tas-suq intern biex naslu biex niksbu r-riżultat li se permettinna biex nużaw dan il-potenzjal kbir tal-cloud computing għaliex l-istudji kollha li ħarġu mill-Istati Uniti juruna li aħna għadna lura ħafna u jekk ma nħaffux maħna eh, eh, san għat ma l-Istati Uniti ġifiri hemm responsabilta li taqa fuqna il-koll u jina xtaqt nirringrazzja l-rapporter tagħna tal-xogħol eċċellenti illi eh, sar u anki dak kollu fil-kontest regolatorju dak kollu li qegħdin nagħmlu f'dan ir-rigward ta' forsi eh, jaħseb illi m'hemmx għalfejn noqogħdu naħdmu fuq dawn l-aspetti kollha imma iva irridu dan il-perspettiva tas suq intern irridu ninkludu f'dak kollu li nagħmlu. Iva, grazzi ħafna għal kontribut tiegħek fuq il-protezzjoni tad-dejta aħna votajna fuq l-opinjoni tagħna u hija opinjoni li ġibdet ħafna attenzjoni, ħaġa tajba għal dan il-kumitat illi qed jaħdem fuq aspetti tas suq intern. Eh, forsi jkun hemm kumitati oħrajn illi għandhom opinjoni differenti dwar dan imma naħseb illi għalmen aħna uh, indikajna direzzjoni. Issa. Se nixallek l-stopwatch għalli jista' jkun ikollok bżonn iktar minn żewġ minuti imma sa nisimgħu minn għandek. Grazzi, Malcolm. U grazzi wkoll lil eh, Signora Verheen għalix aħna nħossu illi din hija abbozz ta' opinjoni illi tolqot fuq il-punti ewlenin għalla volja it-tul tar-rapport huwa uh, limitat xoħut mill-punti li semmew il-membri kien propju xoħut mitħassi li kenna aħna stess meta konna għedin nigdbu il-komunikazzjoni aħna u koll aħna imħasbin dwarom dawn anki waqt li aħna għedin nimplementaw il-komunikazzjoni Aħna mek wasanna l-lum. B'mod eh, partikolari għal dan il-Kumitat kwistjonijiet tal-broadband u tip ta' ċess li wieħed għandu sabiex il-cloud computing ikun eh, xaġa fiabli. E, ma, tantx semma fil- komunikazzjoni imma dan huwa essenzjali u importanti illi kunem hemm uh, bandwidth li tkun eh, simmetrika, li tkun ta' kwalità tajba sabiex il-cloud computing ikun jista' jaħdem mhux biss tal-aċċess fis. imma ħafna mill-vantaġġi tal-cloud għan negozju propju li l-ħaddima tagħhom jista' jkollhom aċċess għall-informazzjoni importanti ikunu fejn ikunu. Ġifieri aħna nasbu li dan huwa punt importanti u dwar is-suq waħdini digitali u eh, l-agenda digitali aħna għadna li hemm ħafna agendi regolatorji li huma eh, qed naħdmu fuqhom dan iridu jkunu adattati sabiex eh, jikkonsidraw u jieħdu f'konsiderazzjoni realtà li issa teżisti il-cloud. Iridu nieħdu kollox mill-perspettiva tal-cloud għaliex il-cloud, il-teknoloġija cloud hija il-ġejjeni. Dak li għal sur Engstrom dwar il-private copy levies din hija opportunità tajba biex jiksbu flus għal flussi ta' formazzjoni li fl-modi ma setaw jagħmlu. U eh, issa smajna illi e kif e kif ikun hemm ħlas dirett li qed jasal lilek dak huwa il-ħlas waħdini li għandek tirċivi u eh, m'għandekx tirċievi ħlasijiet oħrajn wara dak. Dana biex dana jitqis ukoll meta ikomplu bil-proposti ta' segwitu jiġifieri fuq eh, l-agenda regolatorja dejjin ħafna affarijiet qed isir ħafna xogħol. Eh, dak kollu li issa kwistjonijiet ta' aċċess ta' informazzjoni għall aġenziji tal furzar tal-liġi dan huwa punt importanti Probabilment inkunu qed nissemplifikaw wis jekk ngħidu li maħna ma nafux fejn tkun id-dejta tagħna żgur għal utenti tas-settur pubbliku jew operaturi privati kbar li għandhom is-seta ta' li jinnegozjaw, dawn se jkollhom il-possibilità li jinnegozjaw fuq fejn tinżamm id-dejta tagħhom. U hemm approċ sofistikat ħafna għal mod kif eh, tinqasam id-data u kif tiġi impoġija f'kategoriji eh, skont l-importanza strateġika tagħha x'rif taħud mid-data eh, tista' tilżamm fejn ikun mhux daqshekk importanti però data oħrajn huwa importanti illi nkunu nafu eżattament fejn hi. Issa meta E, Ikun għadin noħolqu dawn il-kategorija bżon li konna mekanizmi xirqa il-benefiċċji tal-cloud jiġu mill-standardizzazzjoni mhux biss mill-sim tal-hardware is-semplifikazzjoni ta' e, affarijiet li fl-modi kienu speċifiċi u limitati ħafna wieħed jisser speċifika soluzzjonijiet wieħed jitlef bat il-benefiċċji ta' tnaqqis tal-ispejs iridu nsibu bilanċ illi wieħed ikollu ħafna sigurtà soluzzjonijiet individwali għal bżonnijiet partikolari tiegħek, pajjiż pajjiż, kumpanija kumpanija jew individwu għal kull individwu, soluzzjonijiet standardizzati u aħna qed naħdmu fuq il-kontratti u kif dawn jiġu eh, innegozjati dawn se jkomplu jisaxħu l-standards mapping illi qegħdin namlu l-standards mapping mhux biex noħolqu standards ġodda imma biex propju dak l-standards kollha li diġà jeżistu nifmuhom u naħadmuhom kif suppost. Mbagħad kif il-nies illi jixtru jew joġobhom illi jużaw dawn is-servizzi biex jiksbu l-valur ta' dak illi qegħdin jiksbu il-servizzi eh, ta' Sinjura Redding għedin naħdmu ma' ħafna kollegi minn dawn il-servizzi biex naraw kif uh, se namlu bil-kontratti li jassu għantu l-konsumaturi li jew taċċetta l-affarijiet kif huma jew uh, tħalli kollox fejn huma ma, tinvolvix ruħek. Mela, aħna nistennew bil-ħerqa illi naħdmu mill-rib ma dan il-komitat propju biex noħorġu uh, blinji gwida validi u importanti ħafna biex nkomplu l-ħidma tagħna. Um, I'll then give Mrs. Fahem just a, a short Mela, ftit minuti għas Senjura Verheyen un bat najdu se jkun il-kalendarju għal dan il-rapport. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-kollegi kollha għal kommenti tagħhom mod partikolari għaliex dan għadu eh, għadna fi fazi bikrija ta' dan il-proċess ta' kollu l-intqal fuq il-riċerka u il facilita Connecting Europe eh, qed naraw li qed jittieħdu passi lura jekk aħna ma nagħmlux ħilitna biex nużaw bisħiħ il-potenzjal li jeżisti. Din hija xi ħaġa li nistgħu nużawha fin-negozjati jekk naslu eh, biex ninnegozjaw mal istaqti membri fuq l-MFF ta' kolli għandu xaqsa ma' programmi, prioritajiet fir riċerka il-riservatezza ta' data, sigurta ta' data u importanti ħafna għax barra kollox bekk biss jistessa titrawen fiduċa f'dawn is-servizzi. Nies irid ikun jafu x'se jsir minna d-data tiegħi se tkun miżmuma b'mod sikur u x'jiġri jekk tintilef id-data. Jekk da kollu ma jkunx ċar dan is-servizzi qatt ma se jiġu aċċettati. Għalhekk hemm bżonn illi mhux biss eh, kif aħna se naħdmu bil-clouds fl-Ewropa u dan mbagħad iwassalna biex forsi niżviluppaw servizzi cloud hawnhekk fl-Ewropa biex nikkompetu ma' oħrajn għaliex jekk aħna noffru livelloli ta' protezzjoni, livelloli ta' trasferabilità, possibilità li ntrasferixxu din id-data jekk ikonna standards oljin iktar dan ikun vantaġġ kompetittiv għalina u jservi ta' bażi biex aħna nagħmlu iktar progress. Issa jina nistenna wkoll li naħdem ma' Shadow Reporters u ma' kull min jixtieq mela. L-iskadenza għal prezentazzjoni ta' emendja 26 ta' marzu ġifiri għanna ħin bizzejt biex nħorġu b'iktar ideja tajbin, niddiskutu l-emendi fl-24-25 ta' april u nivvotaw fil-28-29-30 ta' Mejju. Grazzi ħafna u eh, aħna u koll nistennew bil-ħerqa u eh, l-emendi fuq dan il-punt. Mela niqfom nek għalda lodu, grazzi ħafna l-interpreti tal-li baqaw maħna għal ftit ħin iktar mis-soltu l-lumar nofsinar għanna smieħ importanti f'din il-kamra dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-servizzi għaw ħafna kellima interessanti ħafna ġifiri ejjew, smieħ jibda fit-tlieta l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi naltaqaw wara wara l-ikel, l-ikla tajba.